Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich wünsche allen Kollegi. Mela, na nsellem il kulħat u nibdew il-laqa tal-lum. Dass wir hier so rumklüngeln. Ähm, mela dawk li maġewx äh, puntuali, san kastikaw billi nibdew xorta wahda, l komissarju Lewandowski għandu ċazbis sa l-10 nofs għal-mana. U jiena naħseb li issa aħjar ma nibqgħux naħlu l-ħin u nibdew. ma lingwi huma d-disponibilità tagħkom tistgħu taraw ukoll miktubin fin-newsletter din il laqaf din il laqaf il fatt hija mxandranka fuq l-internet u il-laqa tal-koordinaturi li kellha ssir illum mis satajn sa tlieta ta' nofsinhar sinar maħnix ħanamluwa manna xejx niddiskutu bejn il-koordinaturi b'mod urġenti għal din raġuni jiena naħseb illi nistaw naqbdu neħwa mill-ewwel din il laqgħa tal-koordinaturi iżda issa nixtieq illi niġbed l-attenzjoni tal-advisors tal-gruppi kollha, tal-membri kollha li ġejjin mill-gruppi. Jekk jogħġobkom tuni daqsxejn attenzjoni ħalli tifuni. Mela, dawk li qed jifmuni bil-Ġermaniż dirett żgur li qed jisimgħu iżda dawk li ma jifmux bil-Ġermaniż. Ibsu naqra l-headphones minħabba li jekk jiena nħares madwar hekk qed nara illi hawnhekk ma tantx qaw daqshekk membri u jekk aħna eh, anke meta ħanivvutaw fuq il- il-rapport ta' Gress u anka fuq il-mandat aħna għandna bżonn il-maġġoranza kwalifikata u dan ifisser illi nix biss eh, bżonn il-maġġoranza tal-membri li qegħdin hawnhekk f'din il-Kamra iżda 22 mill-inqas, ġifieri il-ħaddiema tal-partit jekk oddu għoddu daqsxejn intom min Aw membri oħrajn tal-partiti li huma prezenti f'din il-kamra ċemplu lill kollegi tagħkom jekk huma mhux qegħdin hawnhekk sabiex jiġu ħalibek aħna nkunu nistgħu nivvotaw fuq dan ir-rapport minħabba li kif qedtilkom għandna bżonn il-maġġoranza kwalifikata ħalibek aħna nkunu nistgħu intemmu dan is-suġġett kif suppost nagħmlu. Mela issa dwar il-minuti tal-aħħar laqa' aħna ħanimxu bħas-soltu. Jekk ħadd ma jressaq xi oġġezzjoni sal-aħħar tal-laqgħa aħna nkun nistgħu ngħidu l-minuti kienu adottati. Mela, bil-mod il-mod jidher li ġejjin bil-mod in-nies, il-koordinatur tiegħi laqas biss ma insomma. Ma jimpurtax. Aħna fuq l-agenda tagħna tal-lum għandna il-diskussjoni tal-mandat ta' trilogu u eh, minħabba illi aħna għadna m'għandniex il-labbozz tal-budget minnaħat tal-Kommissjoni ma nistgħux nagħtu l-mandat lis-Sinjura Jensen għal din raġuni nistawx nistgħux niddiskutuh dan il-punt allura naturalment ħajkonna nipposponu għad din diskussjoni Issa, minna l-oħra jiena jkolli ngħid illi aħna minna ta' Brussell rridu naraw illi aħna bħala parlament ikunu f'pożizzjoni illi nkunu nistgħu ukoll naraw illi nakkomodaw dawn l-iskadenzi li aħna għandna għalli bekk forsi l-kummissarju forsi ftit qabel il-breakdown aħna nkunu nistgħu naraw jekk għandix l-opportunità wkoll illi nkunu nistgħu ntejbu ċertu eh, partijiet mill-proposta, nkunu nafu daqsxejn minn qabel u għaxet eh, jaħseb illi proponu, xed jirħaseb minnaħa tal-Kummissjoni illi joħorġu fl-abbozz tal-budget għalli jkollna idea minn qabel qabel ma jkollna l-proposta ta' qudiemna. Mbagħad qabel ma nieqfu għas-sajf naħseb illi ħatkun diffiċli illi l-kumitat ikollha ikun jistgħu jresqu l-pożizzjonijiet tagħhom u jrissuqhom qudiemna. Jiena naħseb ukoll illi bla dubju ta' xejn u mbagħad ħajkonna timetable ġdida u permezz tagħha mbagħad irridu naraw fejn nistgħu naġlu daqsxejn iktar. Jiġifieri mbagħad naraw kif uh, ħaniċċaqalqu daqsxejn skont il-ħin li jkollna. Issa l-mistoqsija li jmissija kif aħna nistgħu nikkonvinċu il-kunsil sabiex joqogħdu lura minn din l-iskadenza ta' tmien ġimgħat, tmien ġimgħat li jagħtuhom lill-Parlamenti Nazzjonali dawn. Jistgħu jagħmlu jistgħu ma joqogħdux jistennew dawn it-tmien ġimgħat taħseb li nistgħu nikkonfinċuhom jiena jekk nista' mbassar xi ħaġa minn naħat jgħin naħseb li mhux għalfejn noqgħod ngħidilkom jien x'ħajġri ma insomma. Mela, issa nistgħu ngħaddu sabiex niddiskutu dak li l-Kummissarju ħa jippreżentanna. Fifrar, frar, f'din ta' frar kena deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew illi fil-fatt kellu xieqsam ma' qafas ġenerali u l-Kummissjoni kemm il-darba aħna tlabnija sabiex it-tina breakdown indikattiv. Dan il-breakdown ta' tulna, ġifiri aħna sabiex twieħor nistgħu naraw x'ħajkunu konsegwenzi. Iżda naħseb li rridu ngħidu wkoll li l-Kummissjoni dan il-breakdown ma tatunix fuq livell lineari kolli ngħid. Iżda fċertu programmi huma tawna ħafna f'dak l-għandu xaqsam perċentwali fuq fuq affarijiet oħra tawna ħafna inqas. Jiġifieri aħna mhux biss nixtiequ li jkollna il-breakdown minn ħadd l-Kummissjoni li kienet ippreżentata lilna, iżda xtaqna wkoll li nkunu nafu eżattament ir-raġunament x'kien għalfejn ħarġet din il-proposta. U jiena nixtieq ukoll nafu ukoll mhux biss illi aħna konna numri f'idejna u għalfejn il-Kunsil wasal għal dawn il-proposta ta' dawn il-numri, iżda għalfejn kien hemm tnaqqis partikolari f'ċertu oqsma u kien hemm inqas naqis fuq oqsma oħrajn. naħseb li fit-tieni kategorija naħseb li vera mhijiex ġusta illi 75% tal-kategorija numru 2 qiegħda tittieħed mill-ħlas dirett għall-bdiewa tagħna. U naħseb li din il-pożizzjoni naqset fil-Mija. u naħseb li fil-fatt dan huwa programm verament ċkejken eh, illi eh, fil fatt jista' jkollu ħafna effetti tajbin eh, il-life ġifiri illi kellu 0.8% biss ta' dan kollu issa tnaqqas il-kontribut b'5.1% jiena ma nistax nifhem eżattament għalfej sar dan it-tnaqqis u ma taħsbux illi kieku aħna stajna noħorġu brabta ħjar minħabba li fil-programmi kbar ma tantx tinħass jekk aħna naqsu ċertu affarijiet, iżda fil-programmi żgħar inħossu aktar. Issa, żgur il-Kummissarju Lewandowski ħajspjega ħilna daqsxejn iktar din. Kif qed tara aħna qegħdin f'din il-kamra daqsxejn eh, żgħira ma tantx aħna kuntenti b'din il-kamra iżda ma tantx nistgħu nagħmlu ħafna fuq l-amministrazzjoni aħna. Grazzi ħafna jina eh, napprezza illi għanna din il-minħabba li għadin għawek jina nista nara l-kulħat, tista nittamar li nkun nista nisma l-kulħat u kol. Mela, breakdown tekniku, din ħat prezentazzjoni qasira u ħajkun bieċa xogħol teknika ħafna irridu naraw eżattament x'ħajkun jkun ir-riżultat tan-negozjati bejn il-Parlament u l-Kunsill. Naturalment, aħna bħalissa qegħdin nitkellmu f'daw iċ-ċifri kien hemm xi riservi li diġà semmit il-President ta' din il-laqam, Jutta Hawg. Iżda jiena nixtieq nagħmel ċara kemm jista' jkun li l-punt ta' referenza liħor għal ġejjini Mela, ħanibda nintroduċi, nibda bl slajt Għanna din ir-realtà tal-programm finanzjarju għas-sena 2007 sa' sena 2013 u l-infiq finanzjarju minkejja tnaqis aħna nistgħu ngħidu maħniex kuntenti dawn iċ-ċifri. issa naħseb li tistgħu taraw illi għandna ċertu tama għal ġejjini U dawn huma mniżlin bħala żidiet fil-programm finanzjarju tas-sena 2007-2013. Jien naħseb illi f'din l-Ewropa fi kriżi, Ewropa mimlija qatt, tistgħu taraw li aħna qegħdin nippruvaw nikkontribwixxu kemm jistgħu jkun għall kompetittività Ewropea. Qegħdin naraw ukoll illi nżidu l kontribut eh, trasport u l-infrastruttura iżda anke għall kozme u kif ukoll għall Erasmus. Aħna wkoll taħt it-tielet heading zidna eh, il-fondi għall fond tal-immigrazzjoni u l-azil u anke għall-istrument ta' sigurtà eh, interna kif ukoll l-istrument ta' flessibilità aħna żidna l-kontribuzzjonijiet daqsxejn mhux ħażin għal dan l-istrument. Kif diġa spiegajtulkom, aħna le maħnix kontenti bid-naqis li kanna namlu, iżda jekk tħarsu lejn it-termini ta' referenza l-oħrajn, ġifiri l-ammonti li hemm disponibbli bejn sena 2007-2013, naħseb li fċertu osma hemm tama illi eh, jitjibu l-affarijiet. Issa nista' naddi sabiex ngħidilkom x'kienu l-prinċipji għalfejn aħna wasalna għal dan il-breakdown. X'kienu l-prinċipji sabiex nwieġeb il-mistoqsija ta' Hawk. X'kienu l-allokazzjonijiet minn qabel, x'kien identifikat minn qabel. Dawk li kien identifikat minn qabel u sub-ceilings kienu rispettati. Issa l connecting Europe Fund aħna Kif temna fil-Konsil dejjem edna li tkun priorità. Galileo l-GMS issa li huwa Copernicus ukoll għadu priorità dwar ehm, l-allokazzjoni tal-enerġija nukleari wkoll din kienet xi ħaġa l-infi li kien relatat mas-suq Dan kien ukoll sub-sealing ta' tini heading li aħna kellna nirrispettaw kif ukoll iżvilupp rurali. Dawn kienu l-ammonti li kienu identifikati minn qabel u allokati minn qabel. L-approċċ tagħna li kien realistiku kemm jista' jkun kien li aħna nirrispettaw dawn l-ammonti li kienu diġà allokati minn qabel fil-breakdown. Mbagħad kien hemm ċertu bidliet ukoll anke fil-każ tal-istruttura, pereżempju, ir-riserva għal kriżijiet agrikoli li għandu ikunu inklużi taħt it tini heading u anka l-allokazzjoni għalli kell għal dawk l-iktar eh, fil-bżonn fil-kuntest tal-Fond Soċjali Ewropew u anka l-Aġenzija eh, tal-Affarijiet Interni u tas-Sistemi tal-IT li jaqgħu taħt l-Aġenziji tat-tielet heading. Dik ma kienitx bidla kbira, però l-ammont totali l-Aġenziji ma kinux eh, Eh, imnaqsa. Aħna għedna li ħajkun hemm tnaqqis ta' 5% illi ħajkun eh, tnaqis gradwali li kienet integrata wkoll bħala proposta fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Dan kien obbligu li kien impost fuqna u għalhekk eh, l-aġenziji ma tajnilhom xiktar mill-fondi allokati minħabba li aħna għanna allokat din il-5% ta' tnaqqis il-ħassir b'mod gradwali. U apparti minn hekk il-Kummissjoni għandha tippreżenta wkoll ir-riżultati ta' reviżjoni li aħna minna b'dak li għandu xaqsam l-istqarijiet finanzjarji u skont eh, l-artiklu 47 tal-ftejm interistituzzjonali aħna nixtiequ naraw li verament ikun nistgħu nibdew dialogu mal-Parlament Ewropew. Mela dik kienet il-biċċa tax-xogħol, dik kien eh, daw kienu l-prinċipji. Issa qed tieni ħaġa nixtieq nitkellem dwar hija dwar il-marġini. Il-marġini li ma kinux allokati minn qabel daw tnaqsu iktar minn fuq il-livell proporzjonali, ġifiri aħna nafu illi dan huwa l-iktar livell baxx illi jista' jippermettina li aħna jkollna proċedura annwali diċenti jekk inti għad naqqas iktar il-marġni, dan ifisser li aħna ma tantx ikollna flessibilità għal budget annwali, iżda fuq livell ġenerali jiena naħseb li nista' ngħid illi l-prinċipju tagħna kien illi l-marġini għandhom ikunu simili għal programm reali fil- għafas multjanwali finanzjarju li għanna bħalissa, ġifiri dak kien il-prinċipju tagħna fuq il-marġini u il-prinċipju li kol tal-breakdown Ġifiri t-tip li għed t-sira bazi ta' tnaqis. Għana nafu li jem devjazzjonijiet limitati. Għabazi ta' dak li kien definit, għana Eh, jien forsi nista' ngħidilkom eżattament eh, x'kienu dan, nista' ngħidilkom motorali wkoll x'kienet id-devjazzjoni għal dawn il-bidliet proporzjonali u tnaqqis proporzjonali. Mela l-ewwel nett it-trattament privileġġjat kien għal orizzont 2020 għal kosme għal ġilda kontra l-frodi, bidla soċjali innovazzjoni, Ħalli bekk aħna nippermettu li jkun hemm verament żieda f'dak li għandu x'jaqsam il-kontribuzzjoni tagħna s-sena d-dieħla s-sena 2014 u naraw ukoll li jkunu implementati tajjeb dawn il-programmi. Imbagħad fil kuntest ta' Galileo aħna kellna allokazzjoni wkoll li kienet maħsuba bħala tisħiħ ta' dan il-programm fit-tielet um, heading insibu l-programm saħħa għat kabbir, health for growth. Wana ċertu prioritajiet ġodda aħna f'dan il-kuntest bħal ehm, sistemi ta' implementazzjoni ta' leġizlazzjoni. Waħna nafu li dawn l-ispejjeż ehm, għall-Unjoni Ewropea ħna koprejnjom f'dan il-programm. Issa l-programm tal-konsumaturi Dan kien ukoll tant allokazzjoni li kienet baxxa illi aħna edna li sabiex ikollha ċertu effett dan aħna għamilna tnaqqis iżda fuq livell proporzjonali. Kellna wkoll trattament privileġġjat għall-istrument tal-ġirien illi aħna naqqasna ftit minnu f'naqasna naqrin qas minn dak li għamilna fl-oħrajn fuq livell proporzjonali. Ġifiri għal politika tal-ġirien aħna l-prinċipju tagħna kien illi nżommu l-livell illi kellna fil-programm finanzjarju ta' bejn sena 2007-2013. L-istess ħaġa minnija wkoll l-għajnuna umanitarja u f'dan il-kuntest naħseb li nistantikom raġuni ċara jiena minħabba li fl-għajnuna umanitarja tista' tagħmel impatt b'ammont żgħir ta' flus Jiena naħseb li 20 miljun euro jew 30 miljun euro pereżempju għall kampijiet tar refuġjati fis-Sirja u postijiet oħrajn, pereżempju dan hija tagħmel impatt importanti ħafna huwa sinjal tajjeb tal-lajna li aħna nixtiequ nagħtu fuq livell umanitarju minn l-Unjoni Ewropea, però dan kien l-inqas ammont illi aħna kellna f'dak li għandu x'jaqsam il-livell privileġġjat, aħna dawn l-iktar importanti naqqasnihom iktar iżda kien hemm ċertu tnaqqis ukoll li jmorru lil in mill-livell mit-tnaqqis proporzjonali li aħna stajna nagħmlu. Forsi tistgħu tkunu sorpriżi għat tnaqqis li aħna minna għal Erasmus for All. Iżda aħna ridna li nkabru fuq livell ġenerali b'70% u minħabba minkejja r-restrizzjonijiet aħna ma kellniex problemi li ġustifikaw iż-żieda f'dan il-kuntest. Ġifieri aħna naraw li kien hemm żieda ġenerali ta' 40% iżda dan ifisser li aħna eh, naqqasna iktar meta nqablu din il-proposta mal-Professor Ġenerali tal-Kummissjoni. Kien hemm ukoll allokazzjoni għall saħħa tal-pjanti. Minħabba li aħna rridu nippruvaw naraw kif ħansolvu iva l-kriżi fis-settur agrikolu. Kenna wkoll ċertu tnaqqis f'dak li għandu xi qasam sigurtà interna. Iżda di ma kienieċ xi da ma kienx xi tnaqqis serju kbir. Issa għal-raba heading il-qasam tal-avjazzjoni li mhuwiex qasam privileġġjat iżda xorta huwa strument importanti bat ikanna l-istrument ta' sigurtà nukleari li aħna fil fat tal-lokajna ammonti importanti wkoll għal decommissioning nukleari bħal f'pajjiżi bħal Litwanja, Bulgarija, Slovakkja. U CFP u koll kellu ma kienx ijat jkun interpretat implementat tajja bizzejt. U bat kellna wkoll koll qasam ta' protezzjoni ċivili u l-impatt. Ġifiri, aħna għandna wkoll ċertu tnaqqis hawnhekk fil-raba heading u għadin nippruvaw ukoll inbidlu l-konklużjonijiet b'xi mod ta' tminja ta' Fraru. aħna provajna nagħmlu t tnaqqis skont il-prinċipju u skont marġini iktar limitati ħalli bekk aħna naraw li nippreservaw il-programmi tagħna u bċertu bidliet naħseb illi naturalment jiena nista' natikom ukoll idea iktar ċara tal-numri ġifiri li għandkom fidejkom issa din prezentazzjoni miex bizzejt, forsi biex kolkom idea ċara, pero jina naħseb illi dan illi qed nippreżentaw qegħdin nippruvaw nakkomodaw aħna l-ħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea f'din is drammatika li ninsab fiha l-Unjoni Ewropea u hemm bżonn illi aħna nkabru iktar l-ekonomija tagħna u nsaħħu l-opportunitajiet ġodda tax-xogħol u naħseb li dawn huma l-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri. Naturalment dan tfassil tekniku mhuwiex qed jipproġudika r-riżultati tal-negozjati. Grazzi ħafna Iva għal livell tekniku aħna irridu naraw ukoll illi f'dak li għandu xaqsam tnaqqis proporzjonali, jina nixtieq insaqsik kemm il perċentwali din nitkellmu u hawnhekk u x'dan xi jfisser jekk jiena nħares li l-baġġett tas-sena d-dieħla tas-sena 2014. Kemm ħajkun hemm tnaqqis bejn din is-sena 2013 u 2014. Issa qabel ma jiena insemmi il-lista tan-nies li jixtiequ jitkellmu nixtieq illi nawgura l-isbaħ xewqat lil kollega illi qed jiċċelebra eluq sninu. L-Onorevoli Kalfin, awguri. Tajjeb, mela nibdew, nibdew ban Jensen, un bat Maria Cavallo, un komplum. Well, uh, thank you for this uh, technical... Grazie. Fuq technical breakdown u fuq l-spiegazzjonijiet. L-għonet nishtiq nitlob li sur Lewandowski illi il fat li ma kellniex proposta tal-budget fi 29 u issa qed tipproponi illi il-proposta ssir bejn issa u l-ewwel ta' Lulju dana se joħol inna uh, problemi kbar fil-parlament biex inkunu nistaw aħna nwet u id-mirijiet tagħna kif inti għad aħna rridu nitolbu l kunsill biex ma jużax il-proċedura normali illi jibat il-budget għal parlamenti nazjonali għal tmin ġimat. Dak li rrid ngħid huwa li iktar mandumu iktar diffiċli ħatkun il-biċċa Iva, inti għatt li dan huwa breakdown tekniku imma nafu illi il-kwistjonijiet jistaw ikunu differenti u ma nistax nifema għaliex il komissjoni ma tistax sempliċement tipproponi budget. U nixtieq li din assir iktar maġla din proposta. Fuq iċ-ċifri, naturalment it naqis illi ġi deċis minn naħa tal-istati membri. U hemm qasam wieħed illi nixtieq nifoka fuq u l-anki Sinjura Kavajo se titkellem fuq u inti qed tgħid illi Horizon 2020 se jżid bi 8% fil-mija meta nqabluh mal-medja tal-2007-2013. Ħanna dejjem <laughs> nikwotaw il-mak twain twejna lies, damn lies, umbat statistics. Però il-fatt huwa illi bejn il-periodu fil-periodu 2007-2013 ir-riċerka kella zida ta' 7% u dan apposta sar biex nizguraw illi l-Unjoni Ewropea tkun tista fil-fat mm, tikkompeti mal-Istati Uniti, mal-ċina, mal-Russja, mal, mal, mal, mal l-istati li għedin eh, jizvilupaw. Inti, e fil-fat, l-Konsil għal li għandu jkunem verament tkabbir reali minn issa sal-2020. Imma dana se jkun inqas mill-5% fil-fat. U dina miex. Dan dina miex mira ambizjuża. U jiena nibza biss wis illi Horizon 2020 fil-fat se jsofri b'dan l-eżerċizzju tal kapitalistat fejn iridu iktar flus għall-agrikoltura, għall-fondi reġjonali u inqas għall-politika ta' tkabbir tal ewropa U jena nħossi li din hija ħasra u għanna nfittxu kif nistaw insibu rimedi għal din il-ħaġa li miex bizzejt ambizjuża. Ħaġa oħra li tħassibna hija naturalment illi il-kategorija tlitta hija zaħira fejn hemm eh, xi programmi ta' ċittadini u anki fuq il-politika baranija. Fejn ma tantx kien hemm flus mill-bidunet u se jkun hemm inqas issa u nixtieq nistaqsi b'mod speċifiku kif issa eh, sen namlu budget tal-obbligi li l-Unjoni Ewropea għandha għal Palestina illi eh, kull sena hemm dejjem inqas flus għaliha. Intkom ħattu approċċ realistiku fuq dan issa grazzi. Thank you very much, Chair. Um, it's exactly on the line of my uh, Madame Janssen, my previous, uh, previous speaker. Grazie, signora Janssen. Jiena naqbel ma din l-idea li rridu insibu eh, mod biex noħorġu fil-ħin għal eh, b'dawn il-budgets u l-insibu bizzejiet fondi u it-tieni punt fuq l-Horizon 2020 nixtieq inżid ħaġa. Illi din iżida tal-28% illi ti korrispondi għal 7.2 biljuni ta' euro, ti korrispondi għal zida tal-budget mill ta' 2013-2014 għal daqstant muwix skont il-paragrafu fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. U dan għaliex għax il-Horizon 2020 huwa s-seba uh, program AFAS u anki il-CIP u anki l-EIT u il-fatt illi l-FP7 kien ta' 52 biljun u li iżida mill-2007 għal sal-2013 u għata 10.8 biljuni. Jek weħet jagħmel il-kalkoli kollha, fil-fatt għandu tnaqis bejn l-2013 u l-2014 u dan se kupraħ fit tliet snin meta qabluħ mal-valuri tal-2013 u dina mhix ħaġa tajba l-Ewropa il-programm Horizon 2020 huwa ħafna iktar ambizjuż mill-seba FP. U dana eh, eh, juri li dina hija parti li tqum ħafna il katina tal-riċerka u innovazzjoni. Grazzi. Salvador. Un tan Jan Müller sì, <coughs> grazie Presidenta. Io creo... Grazie Presidente. Il-Komissarju Komissjoni Ewropea għamlu distribuzzjoni teknika bazi ta' eh, orientamenti politiċi ċari u jinnaqbel naqbel maħħom kompletament eh, f'mumenti li l-budget tal-komunità qed jitnaqqas ħafna. imħabba id-deċiżjoni unanima tal-Kunsill u l-Komissjoni Ewropea oh, fil-leħen tal-Komissarju Berandowski, Lewandowski, fil-fatt għamlu distribuzzjoni u saħu fuq ċerti programmi tal-komunità illi huma bażiċi u u qegħdin jolqtu il eh, tkabiru l-impigi u taħt it-titolu numru wieħed eh, meta wieħed is anki limiti eżistenti li ma nistgħux konsidrawhom bħala tnaqqis eh, eh, qablin ma l esperjenza ta' qabel, però għandhom bżonn ta' ċifri akbar, et naraw illi għandna Horizon 2020, il-programmi tal-SMEs u l-programmi ta' skambju għal l-istudenti. U deċizjoni teknika li ġiet adottata hija tajba u hija konformi ma' orientazzjoni ċara politika u minn din innaħa jiena nilqa il-proposta tal-Kommissjoni Ewropea illi se tkun punt ta' referenza meta jibdew mbagħad in-negozjati mal-Kunsill bil-mira li intejbu xi ċerti programmi. Minnaħa tagħna aħna l-Kumitat tal-Budget hawnhekk u għal dastant aħna nilqaw din il-breakdown. U wara kollox se jkunu mbagħad il-komitati kompetenti li se jitkellmu jagħtu jgħidu l-aħħar kelma fuq din il- breakdown indikativ. Fuq dak li għandu xieqsam mal-fat li għadu ma wasalx il-budget ta' sena diħla unek nirriskjaw illi eh, umbat eh, eh, l-attività tal-parlament se titħawad, se tkun diffiċli. Jien naħseb illi nistaw innaqsu daqsxejn waħda il-żmien għal biex wieħed jipprepara l-opinjonijiet neċessari għalix minar ma jkonna idea identikativa fuq il-ftajim bejn il-Parlament u l-Kunsil fuq il-qafas finanzjarju 2014-2020 eh, se tkun eh, se jkun diffiċli illi aħna nibbażaw il-abbozz ta' bilanċ tal-2014 fuq ċifri eh, illi forsi jkunu differenti anki minn dawk reali. Għal daqstanti il deċizjoni fuq il-abbozz ta' bilan ta' budget huwa hija komplikata però hija ħaġa neċessarja. Meta wieħed jgħis is-sitwazzjoni kif inissa, grazzi. Jan. Just. Grazzi, President. Għandi mistoqsija sempliċi għal-Kommissjoni. Jekk jiena smajtu ma mhux ċar għalija għaliex ma jistax jippreżenta l-budget tal-2014. Xinu ma verament il raġuni li għalihom ma għamilx din il-preżentazzjoni u x'jista' jiggwadanja billi eh, jipposponi din il-preżentazzjoni. Was war eine kurze, knappe Frage? Dikken mistoqsija għasira iżda preċiża li vera eh, għandha ħafna kontenut, jara. A little bit longer, not too long, but, but still a little bit. Uh, first of all, I really welcome the... the, the... Jena ħan itkellem daqsxejn iktar fit-tul. Eh, Nishtiq nitkellem fuq il-breakdown tal-Komissjoni għax hawnhekk verament il-proposti tal-Kunsill se jisiru viżibbli. Sissa aħna kellna ċifri ġenerali u għanna, verament kellna bżon ta' din il-breakdown biex nifmu xinu x'inhu jiġri. Ħanamel xie komment fuq dawk li fl-opinjoni tiegħi huma l-ar punti. A Signora Carvalho, għalet illi mux se hemm zida għal Horizon 2014. Emma, dan u veru, pero iktar għar, mux se hemm lebda zida sar 2017. L-ewel tlet snin tal-periodu MFF għal Horizon 2020 għandhom ċifri iktar baxxi mill-2013. Għal daqstant mux se hemm lebda zida sar 2017 jekk wieħed iħares lejn ċifri u din hija ħaġa li ma assolutament ma nistgħux naċċettaw. Anki fuq il-livelli ġenerali hekk aħna neskludu Galileo illi kanna diskussjoni jekk għandix tkun inkluzi jew le. Mhux se jkun hemm l-ebda żieda għat-titolu wieħed għaf fl-ewwel snin. It-tieni punt il-kategorija wieħed B jekk inħarsu lejn il-breakdown hawnhekk nista' naraw illi żieda hija għal reġuni ta' tranzizzjoni u l-breakdown juri illi għal konverġenza għal reġuni ta' konverġenza dawk li huma iktar foqra t-tnaqqisu ma ħafna iktar milli dak li konna ħsibna eh, qabel. Fuq dak li għandu xaqsam mal-qat ta' zaza 428 miljon miljun sena biljun fis-sena. Dana mhux se jkollu l-ebda impatt sakemm ma namlux front loading kbir eh, għal uh, appropriations extra għal eh, dan is-suġġett. U laqas naħseb li front loading huwa biżejjed se jkollna bżonn ta' ċifri ħafna iktar olja u dan huwa importanti ħafna negozjati futuri. Fuq il-kategorija numru 2, per personalment jien m'għandix problemi b'din il-kategorija, però għandi problemi mbagħad meta niġu għal profil dawn jekk inħarsu lejn ċifri nistgħu naraw li hemm iktar tnaqqis fit-tieni periodu fit-tieni pilastru milli f'dak li ġej wara u ma naħsibx li dinja ħaġa ċettabli dana kemm kaħna favur kif kaħna kontra fuq dan il-kategorija fil-Parlament kien hemm pożizzjoni eh, konġunta importanti fuq dan. Irridu natu priorita eh, priorità għattini pilastru ta' CIP u mhux għall-ewwel. Hawnhekk il-kontra qed jiġri. Umbat fuq l-Europa kreativa jiena kelli eh, Silvia Costa batet li l-auguri li saqda fit trialogu u għalt li biex nagħti l-messaġġ illi dina kienet waħda mill-titoli eh, li kienet intor orientata fuq il-futur, pero mem libda zida għal Creative Europe sal-2017 u anki għal periodu kollu. Eh, Iżida li hemm hija marġinali dan jfisser illi lebda waħda mill-ambizzjonijiet ġodda illi proponiet il-Kommissjoni ma nistgħu nwettquha u dina hija ħaġa taħsra il-kategorija erba. F'din il-ġimgħa fl-hawn l-aħħar tlettim kellna laqa mal-pajjiżi ta' sħubija tal-Vant u hemm hemm problemi li għandhom problemi reali kbar Pero jridu jizviluppaw, jridu jersqu lejn l-Europa, eh, eh, eh, kem dawk tal-Ukrajna kif ukoll tal-Azerbajġan, Iba anki dawk tal subija tal-nofsinar, eh, tal-arbin, per eżempju, laqqas fl-20 maħna se nkunu fuq livelli attwali tal-lum. Aħna għamilna ħafna wedit lil dawn il-pajjiżi imsiħba tagħna u dinha mhijiex aċċettabbli. U fl-aħħar, anki fuq id-DCI, il-programm prinċipali għal eh, għajnuna l iżvilupp fejn aħna suppost nagħtu kontribuzzjoni kbira għal twetti tal-Development eh, Goals, anki DCI u koll qed jiġi mnaqqas. Pratikament huwa ħafna inqas Jiena man waħalx fil-Kommissjoni hawnhekk, però hija ħaġa utli li issa fl-aħħar dan il-breakdown biex nkunu nistgħu iktar konkreti fuq il-politiki, fuq il-programmi differenti u jiena sempliċement nista' ngħid li hemm ħafna affarijiet li ma nistgħux naċċettawhom. Grazzi. Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte nur Grazzi ħafna nixtieq biss nżid xi ħaġa waħda ma' dak li għadu kemm intqal. Jekk aħna issa ħanoqogħdu nitkellmu fuq dak li Eh, jista jiġri, jiena naħseb illi eh, noqogħdu nitkellmu biss x'nistgħu nagħmlu kontra il-qatt. Naturalment aħna dan nafu li ħajikkonċerna li l-Prim Ministri kollha l-Kanċillieri u eċetera. Iżda jiena naf li hemm gruppi kbar illi jgħidu iva front loading huwa importanti iżda hemm ukoll speċjalment anke min-naħa tal-Gvern Ġermaniż mux għan ngħidilkom min-naħa tal-Gvern tiegħi intom tafu x'inhi pożizzjoni tiegħi fuq il-Gvern Ġermaniż. Iżda jekk qed naraw li vera ħajkun hemm front loading, jiena nittama li jkun hemm ukoll il-back loading. Il-kontrarju, dan xi jfisser iżda fejn aħna nistgħu inneħu ftit flus ħalli bekk aħna għom fil-ġlidu kontra l-qatt. Din hija xi ħaġa illi aħna fuq il livell tekniku għanna insaħu fuq il-Kommissjoni, forsi jiri tista t-spiegħalna daqxejn kif huma mill milli immexxu l qoddim Iva, għalhekk għandna bżonn ta' reviżjoni mid-term serja tal-MFF. Iva, Sur kavajja. Grazzi, Jutta. U grazie lill-Kummissarju anki tal-prezentazzjoni tiegħek. Nixtieq ngħid li Jiena daqsxejn waħda rizappuntat, anzi ħafna, fuq il-fat li l-Komissjoni qed tieħu ċifri tal-Kunsillu tippreżentanna tippreżentawmna anki bil-iskuża li tajt li dan huwa input tekniku mingħajr preġudizzju għal negozjati. Input eh, tekniku mingħajr preġudizzju għal negozjati huwa li tieħu ċifri anki tal-Parlament. Forsi tkun iktar loġika li tieħu l-proposta tal-Kummissjoni. Però il-fatt li l kummissjoni tieħu ċifri tal-Kunsilli fisser fl-opinjoni tiegħi illi mhux qed jgħin assolutament il negozjati li bħalissa qegħdin fihom mal-Kunsill. Dawn iċ-ċifri nistgħu naraw il-breakdown u smajna xqallu il-kollegi u mhumiex aċċettabbli assolutament għall-Parlament għaliex m'għandniex hawnhekk il-policies tal- illi e, e, dikjaraw il-kapijiet ta' stati u jikomplu jiddikjaraw f'kull laqa tal-Kunsill Ewropew. Pratikament f'dan il down edin tnaqsu il-fondi meta tqabelhom mal livelli attwali għal eh, għatta fost iż-żaza għal riċerka din hija dan huwa dak li jinteressana hekk se niġildu kontra l-kriżi meta għadna kemm iridu nofqu iktar fuq ir-riċerka u meta tkellimna fuq il-policy għal garanzija tal-fond ta' garanzija tal-żaza, mbagħad hemm eh, eh, is-6 biljuni illi mumiex pratikament flus ġodda, imma reallocation għal snin li ġejjin. U din mhix ħaġa serja. Jekk aħna irridu inħarsu lejn budget serju, irridu naraw fejn huwa l-prioritajiet. Eva, jekk il-budget se jkun iktar baxx u jiena assolutament ma naċċettax il-livelli illi eh, preżentat il-Kummissjoni, però anki jekk hemm tnaqis fiċ-ċifri, irridu naraw ħaġa viżibbli. Inti qed titkellem fuq il-Facility Connecting Europe illi hemm kważi zida tal-113 fil-mija u inti inti stess tafu li dini mhix ħaġa serja. Aħna smajna minnaħa l-oħra l-prezentazzjoni tal-Komissjoni u mal-EIB xi 15 ilu u dana huwa għal fażi pilota tal-Connecting Europe. Għanna seba proġetti fl-Europa kollha, dan huwa kollox. U il-proġetti kważi kollha jirrigwardaw il-investimenti fit-toroq u għedin najdu li forsi toroq u miex priorità. Umbat libda wahda minn dawn il-proġetti ma jmorru lejn il-nofsinar eh, eh, eh, jew lejn il-vant tal-Europa. Jekk inti qed li dan huwa il-mod biex ninvestu u biex inkabru l-ekonomija tal-Europa, ma naqbilx miegħek għal daqstant kull manna hawnhekk fit-tabelli qed juri illi il-budget tal-Europa se jkollha rwol proċikliku u se jwaqqaf l-iżvilupp ekonomiku flok ma jiprova anki b'risorsi limitati eh, jgħin l-iżvilupp u tkabbir. Inti għattu għandek raġun illi peress per eżempju illi din il-kwantità għal garanzija ta' zaza u għazajr ħafna u dan u sistema eh, illi qed jaħdem tajjeb pereżempju is-sistema e, e, e, Svediża illi għandu jkollu spiża ta' 30 biljun. Però inti qed qed tagħmel allokazzjoni ta' 152 biljun. Qed tajt 6 biljuni għal seba' snin, u mbagħad hemm stati membri li qed jgħidu nagħmlu front loading. Imma le irridhom issa il-flus. Ma nistgħux noħdom fl-2020 iż-żgħażagħ li huma bla xogħol diġa ilhom erba' snin bla xogħol ma jistawx jistennew sa 2020. U dan il-fond imbagħad se nixfuħ eh, f'nofs il periodu Jiena ma naħsebx li dan il-prinċipju illi nieħdu ċifri tal-Kunsill u namlu mbagħad breakdown eh, distribuzzjoni bejn programmi oħrajn qed juri pratikament li dak li ddeċida l-Kunsill għal budget se jkun negativ ħafna għall-Unjoni Ewropea u se tkun fattur proċikliku gravi ħafna. U jekk aħna rridu niġildu kontra kriżi rridu nifukaw anki bċifri tal-Kunsil fuq ċerti priorità, u għonek mawx prioritajiet. U dana et juri mod iktar ċar il-ħtiġijiet tagħna mal-Kunsill fin-negozjati tagħna u għal din raġuni assolutament aħna ma nistawx naċċettaw iċ-ċifri illi qed jiġu prezentati. Għax qegħdin tagħtu uh, stampa ħażina negattiva ħafna ta' dak li qed jiġri. Iva, eżatt, dan il-breakdown tekniku jgħat jamlilna ħaġa ċara ħafna illi dawn il-kompromessi ta' dan il-kompromess anzi ta' 8 ta' frar li tant ħdimna lih mhuwiex kompromess tajjeb u mhuwiex ħajmexxi l-qudiem lill-Ewropa. Jiena naħseb illi lanqas moħa jgħin lill kapijiet tal-statu tal-gvernijiet u lanqas lil wieħed biss minnhom e kif inhuwa ppreżentat. Ħana jkolli nagħmel xi ħaġa li jiena s-sotu ma nagħmilha ħajkolli ndawwar daqsxejn il-lista tal kelliema Provonx. Għaltinna illi fil-fatt aħna stidinna u koll il-ċers tal-komitati. Flasha ħajkolla tmur tmexxi laqa tal-komitat taħħa, raġuni ħan istedina sabiex titkellem mi l-ewel, un bat jitkellmu l-oħrajn, ġifri skużawni, pero ħan għamlu għek. da mustan Grazie. Skużawni li se jkolli nitlaq mill-ewwel. Eh, Komissarju, nirringrazzjak tal-li ġejtu nixtieq nirringrazzja l-Kumitat tal-invita tal-istidnet ir-rapporter li rigwarda il-kwistjoni ta' baġit din il-laqa. Intkom tafu illi fil-Kumitat tal-Affarijiet eh, tal-Impigi eh, aħna xtaqna illi il-25% xtaqna illi kun għal fondi soċjali. Tlet kummenti fuq il-programm <laughs> innovazzjoni u tibdil aħna realizzajna li il-livelli tal-2013 se nil-ħom fl-2016 u l-innovazzjoni soċjali hija ħaġa issa li qed tiġri issa aħna nsibuha naċċettabbli di u tini Intkom tifmu illi fil-kumitat tagħna aħna evutajna għal font għal dawk liktar foqra. U aħna tlabna li ikun hemm fondi ugwali għal programmi attwali. Biljun iktar minn dak li deċidew l-istati membri fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. U dan huwa kumment għal daqstant li e, wasalna għal tħassib dejjem akbar. U tielet punt fuq il- 6 biljuni għall-inizjattivi tal-impiegi ta' Zazax dana mhuwiex mill-garanzija ta' Zazax kif kien talab il-Parlament appoġġat jekk jiena kont fil mill-Kummissjoni dan huwa paradoss ta' l-istruttur tal-budget tagħna għax aħna obbligati issa li konna programm strutturali illi se inkludi miżuru ta' urġenza. Imma dan huwa l-uniku mod li nistgħu nirraġixxu. Rridu nifmu illi rridu nkunu realistiċi u rridu ikonu inventivi jekk irridu noħorġu minn din il-pożizzjoni. E, Il-Kummissjoni wara kollox inventata din il-front loading. U issa rridu naraw x'dan għax ifisser għax anki aħna nishtiqo li jkun hemm eh, dan il-front loading anki għal 2014, però tittajdinna kif nistgħu A parti dan mill-ewwel ta' jannar tal-2014 aħna se mhux mux se jirnexxinna nifukaw fl-ewwel snin għandu bżon li konna klawzula ta' revizjoni kif proponni għal-parlament u jina ħana niproponu uħda bċerti mekkanizmi u kif sejr nexin din il-magna nerġaw natuha enerġija kif nistaw nżidu din hija problema terribli, eh, specialment fuq il-qat fejn fost iż Signora President, tal tajtni il-mikrofonu. Grazie unżra. Grazzi, ma lissa nistgħu komplu bil- Lista tal-kellima nallajda issa. Obrigada, Presidente. Eh, eu gostava di começar por dizer. Grazie, President. Naħseb illi mhix aċċettabbli illi l-Kummissjoni tiġi hawnhekk dawn il-ċifri illum. Bażikament, mhux tieqblu ma' ċifri tal-Kunsill għalhekk mhumiex aċċettabbli illi il-Kummissjoni qed jagħtuna ċifri dawn l-istimi tant tard għal budget tal-2014. M'hemmx breakdown tekniku, kull breakdown fil-verità huwa politiku. Dak li għandna hawnhekk hija bistraduzzjoni aktar fid dettall tal proposta li ġie approvat fil-Kunsill ta' Frar. Jidispjaċini eh, l-Kummissjoni kollu ngħidha. Ma nix bżonn servizzi tekniċi tal-Kummissjoni. Stajtu battu għomna. Dak li għanna bżon il-Kummissjoni, aħna għanna il-Kummissjoni għal lażliet. Xa taħseb il-Kummissjoni f'kull sitwazzjoni? Kommissjoni qed tagħti dan kollu għall-Parlament, imma naħseb mhux qed jagħmlu dak li suppost qegħdin jagħmlu l-irwol tagħhom. Xi ħaġa li hija meħtieġa bħalissa. Għanna id-dettalji u forsi għanna ideja tajba għad-dizastru li ħajkonna fil-ġesiġjoni tal-Konsil dik hija xi ħaġa nistgħu ngħidu, imma kif qed nippruvaw <laughs> nirranġaw din dan id-diżastru? Kif ħanilqawlu għal dan il-katastrofi? Tinħarsu lejn seba' punti ta' fil-mija. Din iż-żieda ġejja mill-inklużjoni tal-Galileo. Ma naħsibx tagħmel sens, din vera żieda? U nixtieq ukoll insaqsi lill-Kummissjoni peress li intom qegħdin hawnhekk biex tispjegawna l-affarijiet hekk kif huma. Semmejtu anka li ħajkuna żida ta' 27% fil-fond tal-ażil. Imma il-fond intern għandu bżon ta' 35% ta' Zida, Għalhekk naħseb naħseb li għandha tkun kontra għanna konna nqas għal fond tal-azil u aktar għal font intern. U anka nitkellmu fuq refuġjati mill-Palestina. Situazzjoni edha tmur għall-ar, iktar, iktar, iktar ma jaddu snin u anka fis-Sirja, se nagħmlu hemmhekk. Tuna xi ħaġa li nistgħu naħdmu fuqha u anka dawk n-nies l-aktar zvantaċċati m'għandhomx biss bżonn ta' programm għall-għajnuna fl-ikel, għandna bżonn xi ħaġa aktar miftuħa tajnuna akbar. Mhum marridu xie biss nħarsu li natu l kell l nies rridu nħarsu li servizzi wkoll. Naħseb kellna ideja aktar miftuħa meta kon qed nitkellmu fuq l-għajnuna lejn dawk in-nies żvantaġġati. Dak anka li għandu x'aqsam mal-Fond Soċjali Ewropew. Kif semmit Provanx? Sissa m'hemmx soluzzjonijiet li l impoġġuhom taħt il-Fond Soċjali Ewropew. ħafna mill-mistoqsijiet tiegħi diġà tresqu mill-kollegi l-oħra imma ikolli ngħid illi il-Kunsill qed tibqgħu jġibu l-istess punti quddiemna u l-konferenza li kienet miftuħa għal membri kollha u smajna min-naħa tal-Kummissjoni u l-President tal-Kunsill kon nitkellmu fuq lajnuna għal-azzaza, dinja għal dinja priorità. Imma x'inhi lajnuna l-ħanatu? Ġifiri kunsil għadin jiltaqaw għallaqat. Ma mux taħarsu lejn dak li verament għat issir. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna kontet naħseb jien eżattament intom xtaħsbu fuq il-program għal Deployed People biħabba li jiena fuq il-lista tiegħi ma nafx jena minna minna għandi ġifiri fuq għadin Juan, nikjuġbu. Si, muchas gracias, Jutta. Muchas gracias, eh, comisario, por esta presentación. Grazzi, ħafna. Grazzi, komissjoni, tal-prezentazzjoni. Rajna anka mill-kollegi dak li ġi spjegat lilna, tkellimna fuq prinċipju illi huwa bażat fuq żewġ fatti illi ma nistgħux forsi nifmu rigward il-qbil li kena fi frar. Diffiċ li ħafna li bejn 27 membru niftemu, dan huwa fatt li rridu eh, nħarsu lejh. Apparti minn hekk għandna kellna sitt snin ta' kriżi, kriżi li affettwat il-sistema finanzjarja, l-ekonomija u il-pagamenti kollha. Da kollha ġew eh, affettwati mill-kriżi. Din hija realtà rridu naffaċċjaw u anka restrizzjonijiet tal-breakdown illi ġew jenna lilna huma bbażati fuq żewġ sitwazzjonijiet reali. U għalhekk il-konklużjonijiet rridu jsiru, Rridu nitkellmu maċ-ċittadini. U rridu ngħidulhom illi aħna ħajkonna xi tip ta' finanzjament sal-2017. Fil-fatt anka sal-2020 għandha tkun. Ma rridux nirġgħu niżlu għal livelli tal-2007 xaħġa ħaġa li rridu nispiegaw din ma nistawx nifinanzjaw kollox. Bekk irridu nkunu ċari ħafna kif qalu xi kollegi irridu nistabilixxu l-anijiet tagħna, il-miri tagħna, l-tkabbir u x-xogħol. La darba dawn ikunu l-prijoritajiet tagħna, la darba nagħmlu ċara. Ikolla ngħidu li ma kunx nistgħu nifinanzjaw programmi oħra li nixtiequ li nistgħu nifinanzjaw. Ikolli ngħid illi dan ħajwa sanna illi rridu nkunu nkunu ċari li musa nkunu nistgħu nsolvu l-problema tal-budget in-rifisa għaliex dawn ma' kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-budget nazzjonali. Bekk irridu naffaċċjaw ir-realtà, rridu nħarsu l-restrizzjonijiet li għandna li għandha l-Kummissjoni. Nixtieq nirringrazzjaw anke l-Kummissjoni ta' din il-preżentazzjoni. Grazzi. Jetzt Ada. Gracias, Presidenta. Aida. Grazzi, Signora President. Fil-qosor ħafna, nixtieq nirringrazzja l-Komissarju tal-li ġi f'dan il-Komitat u tal-li prezentawna il-breakdown tal-ftejm li tlaħqu fil-Konsil fi frar. Grazzi tal-li kont prezenti. Nkolli ngħid li dan huwa qafas utli ħafna u anka biex nipoġġu eh, fil-prattika dawk il saħi kolla li ftemna miegħu fil-Konsil ta' Frar. Ejja nħarsu lejn il-politiki kollha illi nixtiequ nifinanzjaw. Kif edna, m'għandniex il-flus, m'għandniex biżejjed flus biex nifinanzjaw dan kollu. Qatt ma ħajkonna bżejjed flus għal kollox, imma dak li qed naraw hawnhekk u għalli aħna ma nkunx nistgħu niffinanzjaw dawk l-affarijiet illi il-Ministri ddeċidew li ħajfinanzjaw. Qed nitkellmu fuq it-tkabbir, ix-xogħol, l-IT, niġġieldu l qat fost iż-żgħażagħ. Iżda jekk qed nħarsu lejn dan il-breakdown mhux qed tpoġġu l-flus għal dawn l-aspetti kollha. Dawn il-flus, dan il-flus, mussa namlu nofs imqar dak ta' dak li nixtiequ namlu rridu nkunu nafu fejn fejn ħa jolqtu dan it-tnaqqis. Rridu nħarsu lejn dak li qabel fuq il-Kunsill, għalhekk nixtieq nsaqsi lill-Kummissarju jekk għandux aktar dettalji fuq dan il-breakdown. Għaliex dawn il-finanzi mhux se jkopru il-programmi kollha. Nixtieq naraw aktar ċifri naf li ħajkun hemm proposta teknika u l-kummenti mill-Parlament, imma naħseb li tajjeb li jkollna l-informazzjoni mill fuq il-programmi mill oħra Tajjeb li kuku jibatilna dan id-dokument. U naraw kif id-deċidew fuq dawn dan l-arranġamenti biex iftemmu anka fil-komitat. Grazzi. Grazzi ħafna Ingeborg, issa kieġbu. Ja, fil Dank. Grazzi ħafna, Iva, jena nishtiq nawilnet li l-Kommissjoni nittoloba jekk u possibli li fuq suġġett tal-qat fost iż-żaza u jagħtina l-informazzjoni lilna l-Parlament kemm hemm flus li tkun investiti anke minn tal parlamenti Nazzjonali kontra l-ġida kontra l-qatt fil-fatt. U jiena ikolli ngħid li smajtu l-Kummissarju għandu jiddispeċini ngħid li ħadd mod jgħidilna eżattament kemm qed jintużaw flus, kemm qed ikunu investiti flus sabiex nelbu din il-problema tal qatfost iż-żgħażagħ u kif aħna ħana faċċaw il-kampanja elettorali tas-sena d-dieħla mingħajr ma aħna nkunu nistgħu ngħidu li ċittadini tagħna eżattament kemm qed ikun investit dan huwa fl-interess tal-Istati Membri, fl-interess tagħna u jiena ninsab inkwetata ħafna illi hawn ħin kollu nitkellmu fuq iktar flus tkun investiti fi problemi bħal dawn iżda fl-istess ħin mannix dettali eh, ċari u preċizi f'idejna. Grazzi ħafna. Jien m'għandi ħadd iktar fuq l-lista tal-kelliema. José Manuel, jek jogħġbu. Muito obrigado. Um pedido de palavra que, que já tinha feito. Grazie. Tal-editur il-kelma. Kunsil għandu jkun jitkellem b'mod unanimu. Darba nkunu unanimi. Jridu naċċettaw dawn iċ-ċifri. Dawn huma figur eh, ċifri tal-Kunsil. Jiġifieri. Jridu naqblu fil-breakdown anke mal-ċifri tal-Parlament. Jridu niftakru illi l-Kummissjoni għandha l-inizjattiva u mhux il-Kunsil. Ma rridx ngħid li dan ix-xogħol mhuwiex utli, huwa utli imma forsi jkun tajnuna akbar li kieku kellna l-istess tip ta' xogħol. Palmanna fi ċifri tal-Konsil. Naqm li jkun jaqblu ma dawk tal-Parlament biex ikun l-istess ambizzjonijiet. Tinħarsu lejn din ir-realtà hemm bżonn ta' aktar unanimità fil-Kunsill Hekk nittama illi nieħu ċifri diċenti. Din hija xi ħaġa importanti. U anke ħabba li l-informazzjoni li natatinna ma kienx daqshekk eh, organizzata. Għandu numru ta' programmi u għanna 42% li għandhom xaqsmu dawn il-programmi. Nixda u nkunu nafu x'inhu l-programmi li ħajkollom l-aktar tkabbir u li huma dawk li musse jkollhom tkabbir. Iktar dettalji xi wħud mill-programmi għandna jkollna numru set ta', ta figuri differenti nittamaw illi l-2014 missa jkun missa tkun sena ta' ġustament. Fejħa jkun hemm flus u eh, xogħol li ma jiġix implementat. U missa missa niżaw il-flus għal affarijiet illi forsi ma sarux fis-snin ta' qabel. Bekk il-fondi ta' koezjoni kunu qegħdin jintużaw għal l-impenni oħra qabel ma nħarsu l dak li għandna nagħmlu fl-2014. Fil-perjodu li qegħdin ngħixu fih, eh, ġifiri irridu nerġgħu naħdmu dwar dan nerġaw nħarsu lejn il-programm għal dok l-aktar zvantaġġati. Nu mhux qed nitkellmu biss fuq il-lajnuna flikel. Din il-politika ħareġ diġà fil-kumitat tal-budget ma naħseb irridu kien hemm anke parteċipazzjoni 100% ġifieri it-ħassib huwa l-2014 irridu nkunu ċerti illi l budget jaħdem ħarir. Tajjeb li għandek l-inizjattiva eh, Kummissjoni li taħdem dwar dan. Il-Parlament għandu non-paper il-budget tal-2014. Bekk ikunu nistaw anka tistgħu toħorġu b'xi oppożizzjonijiet minna ta' komissa. Grazzi ħafna, Iva jena naħseb li dinja di eccellenti kontet naħseb għalfejn ma ġitnix moħħili li di. Importanti, Iva, naħseb li idea tajba li l-Kummissjoni nittolbuhom sabiex jidiskrivu l-nazat li liema konsekwenzi jista' ikollu dan kollu fil-breakdown. Speċjalment jekk aħna eh, naraw ukoll illi nibbażaw il fuq fuq ċifri ta' eh, ġunju tas sena 2011 u aħna rridu naraw ukoll li l-qafas ġenerali tagħna ħajkun illi dak li aħna għandna bħalissa u nżidu 5% magħhom u mbagħad aħna jkollna l-istruttura illi fil-fatt tibbażaruha fuq l-agrikoltura li rridu aħna nifriżawha, nwaqfuha, u mbagħad ukoll nixtiequ investu iktar fir-riċerka, fl-edukazzjoni, innovazzjoni, kompetitivita. U naħseb li din kieku tkun biċċa xogħol tajba ħafna li jagħmlu il-Kummissjoni kieku lesti li jagħmluha. Naħseb li kieku aħjar ikonna dan il-lat tekniku ħalli mbagħad inaqdu din l-ispjegazzjoni tal konsegwenzi ma' dawn iċ ċiflet jippreżentawna. Grazzi ħafna tal-idea eċċellenti Manuel Proset. Issa issa qabel ma nerġa' ngħaddi il-mikrofonu lill-Kummissarju, jiena nixtieq nilqa' ex kollega illi qed terġa' tiġi għawek. Proset Barba Durkop, nirqak fostna. Janusz, jetzt di. Janusz, jekk jozbok, tweġiba dettaljata u serħilna rasna li aħna ħajkonna din dan il-spiegazzjoni fl-imkien mal-breakdown. You know, Cornish nishtiq nilqal il-Barbara. Common tone in the, in the comments of a budgetary... Fuq il-kommenti minnaħa tan nies li indu xasmu mal-budget, għalu li għet nkunu tekniċi imma ħalluni nejdan. Li konna wisq immaġinazzjoni fil-budget mhix ħaġa tajba. Eħarsu l-politiċi. Dawn in-nies li jaħdmu f'dan fil-budget għandhom ikunu kemm jista' jkun realistiċi. Għaliex aħna mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa ta' immaġinazzjoni. Meta qed inħarsu, jekk tħarsu lejn il-breakdown, qed taraw l-istampa ta' dak li kien eh, tajjeb min-naħa tal-gvernijiet. Dan huwa l-irwol tiegħi li nipprovdi din il-bażi teknika għan-negozjati għaliex naħseb li jista' jkun hemm anke xi flessibilta f'dawn iċ-ċifri speċjalment dawn il-kwistjonijiet li mhumiex allokati. Din hija l-istampa li hemm bejn is-27 stat membru anke l-Kroazja li tkellmu fuq il-limiti ta' finanzjament għal seba' snin il ġejjin. Li konna l-immaġinazzjoni hawnhekk ma tgħinx Hemm ħafna dikjerazzjonijiet eh, politiċi Iżda irridu nkunu kemm jista' jkun realistiċi. Għalhekk qed nippreżentaw dan din il-breakdown fuq anka tnaqqis iva. Dan kien il-ftehim ta' 8 ta' frar bejn il-gvernijiet. Kien tnaqqis ta' 8 fil-mija meta mqabla mal-figuri tal-2011. U anke kifet naraw fil-headings varji dinja differenti ħafna bejn heading u ieħor. Finanna tnaqis ta' 8% fil-proposta tal-Kummissjoni. Taħt heading wieħed A qed nitkellmu fuq 26% ta' tnaqqis. Iva, dawn ma sejjen fil-kompetittività. Wanka tnaqqis ta' 10%. U għet nħarsu lejn l-ewel parti tal-heading li huwa l-kompetittività. Mbagħad għandna taħt it-tieni heading tnaqqis ta' 4% fuq il-pagamenti diretti. Dan huwa aktar ftit iktar protett Din mhijiex ħaġa ta' sorpriża għaliex il-loġika ta' dawn in-negozjati bejn il-gvernijiet għanna tnaqqis ta' 16% fil-tielet u rabaħ heading. Għal dawk in-nies l-aktar li huma żvantaġġati. Nifhem u koll eh, nuqqas arranġament fil-programmi varji imma naħseb li din huwa punta tluq tajjeb biex ikollna kummenti kritiċi inqas pożittivi. U hawnhekk titħol il-flessibilità in-negozjati li se jkollkom mal-Kunsill. Għandna bżonn dawn in-negozjati fil-fatt anka fuq bażi realistika anka kif tkellmu Jan u Jensen u Sur Fernandez. Ħafna nies tkellmu fuq kif ħanħarsu lejn l-2014. Għaliex maħniex qegħdin nħarsu lejn ġitta l-inizjattiva tagħna b'mod aktar serju. Jiena qed nara ħafna tensjoni bejn l-istituzzjonijiet, speċjalment il-ġimgħa l-oħra. u qed ikun hemm aktar problemi milli forsi ħaqna minħabba il-sitwazzjoni li għandna bħalissa. Hemm argumenti anke fil fridejat differenti. 7 biljun euro mhumiex biżejjed għal 2000, ma kienx biżejjed għal 2013. U għal ħafna stati membri dan kien sforz kbir Dawn iċ-ċifri ġejjin mid-dispożizzjonijiet tagħna biex jakkomodaw anke l-Parlament Ewropew. Ġifieri dan kien ġest ta' rispett lejn il-Parlament. Ovvjament forsi ma nħaqniex l-aspettivi tagħna tagħkom għal 11.2 imma ħafna mill-Ministru tal-Finanzi kienu qegħdin jihdu aktar flus biex jilħu is-7 biljun U ħafna mill-istati membri, 16 stat membru fl-Ewropa, ed għandhom deficit zejjed. U allura, pala rispett għal-parlament, jider li ma kienx sodisfaċenti għal-parlament. Għalix, aħna qed inħarsu lejn l-ammont ġenerali. So dan kien sforz Il-Parlament ukoll ma ġiex forsi smat min-naħa l-oħra li inħarsu lejn numru ta' negozjati biex ma jkunx hemm aktar tensjoni li li qiegħda eh, tidher deret anke l-ġimgħa l-oħra, aħna waqafna din l deta tal-2014 għaliex skont it-trattat din is-sezzjoni qed naraw li l-2014 ikun prolongazzjoni tal-2013 fuq bażi legali. Għalhekk din dan din tkun sitwazzjoni kera ħafna l-Ewropa għaliex ikun hemm din l-idea li ma jkunx hemm ftehim. Ma rridux rridu noqdu attenti. Il-proposta tal-2011 kienet l-aħjar, waħda għall-Ewropa għaliex għalkemm kellna ħafna limiti, restrizzjonijiet, kien stajna nimxu l qoddim bl-istess termini u kellna anka il-vot eh, f'maġġoranzi fis-27 stat membru. Dawn eh, favorixxew l-ewwel proposta fil-fatt. Iżda naħseb il-pass li miss. Irridu nkunu aktar realistiċi. Ċifri irridu jkunu realistiċi biex innaqsu din it-tensjoni. Aħna waqafna dan il-proċess għal 2014 bħala rispett tal parlament imma aħna kuntenti illi niprovdu l-informazzjoni li għandkom bżon fi dialogu nistaw natu anka l-istimi għal 2014 u nistgħu ħansu l-iskadenza ta' trattat l-ewwel ta' Lulju. Għandna din is-sitwazzjoni eċċezzjonali. U ma nixtiequx li nżidu tensjoni bejn l-istituzzjonijiet. Pal manna palissa. Din hija eh, kwistjoni serja ħafna. Aħna ma ġet nilabu biċ-ċifri, qegħdin nistennew minn dak li qed nistennew eh, eh, għal-sena tal-2014 hemm ħafna beneficjarji li qegħdin jistennewna dan huwa xogħol serju ħafna. U anka fuq il-programm speċifiku. Sur Granta kien qed jitkellem dwar dan il-bieraħ. Pala eh, programm aħna wieħed mill-ikbar donaturi u hemm anke aktar pajjiżi li huma ġenerużi f'dan il-programm. Aħna bilna illi natu 80 miljun euro fis-sena. U aħna ħanimpenjaw ruħna. Dan dejjem jżid kull sena. Ġifieri ħajkolna aktar minn 100 miljun euro li ġejja mill-Unjoni Ewropea, mill-budget tal-Unjoni Ewropea Ma anka qed naraw stati individwali li qegħdin jipprovdu aktar. Iżda e, kif ħan nistaw natu aktar fl-2014 u meta nħarsu lejn l-emendi tal-budget fil-breakdown naraw li hemm 70 miljun għal Palestina fil-budget tal-2013. Aħna inna xena ndaħlu tiġi, ma nafx kien nix ndaħlu ħtiġiet għal eh, loqsma l-oħra, imma għalissa għanna sebbajn għal eh, budget emendat u la darba jkollna viżjoni għal ġejjini, inkunu forsi nistaw ikollna l-istess ammont għall-inqas għal tliet snin illi ġejjin. Ma nafx jekk qed ngħidha tajjeb. Ma dan huwa programm tassew importanti. Dak li żgur li sodisfaċenti għalina kif qalu ħafna mill-kollegi wkoll kol, Sur Cavarjo u Sur Gorenfen. U għal-heading wieħed A, Iva. Sewwa qed tgħidu meta nħarsu lejn dak li għandna bħalissa l-aggregazzjoni qed żżid. Iżda l-2013-14 għant għedin tajdu tajjeb. Iva, għed ikun hemm tnaqqis. Kif nistgħu imma ntejbu il-Horizon 2020? Din hija l-kwistjoni li għandna l-aħħar stadju ta' negozjati. Imma naħseb il-punt ta' tluq tagħna huwa l-ikbar tnaqqis. Għaliex kien hemm tnaqqis ta' aktar minn 23% din hija dan huwa tnaqqis serju verament. Il-breakdown tekniku kien illimitat, ma kellux flessibilità. U hawnhekk ikolli ngħid illi maħniex kuntenti anka dak li għandu seqsam fil-heading tal-kompetitività fl-Ewropa. Kif qalet anka eh, Sr. Barris? Dak li ġi identifikat minn qabel dak li għandu xieqsam ma dak li maġiġ ġiex allokat għal koezjoni u l-agrikoltura rigward il-koeżjoni. sintom sintomu li osservajtu intom u li konna inqas koeżjoni u aktar tranzizzjoni din hija dan huwa proċess li qed jiċċaqlaq u ħafna mill-istati membri qed ikollhom din it-tranzizzjoni. Qed nitkellmu ġifieri fuq l-istatistiċi, l Ħafna qegħdin imorru lejn it-tranzizzjoni. Imma iktar reġjonijiet, reġjuni far għedin ħarsu lejn aktar protezzjoni, qed jistennew din il-protezzjoni. Mbagħad rigward l-agrikoltura, tafu xin il-loġika, taf xin il-loġika tal-negozjati bejn il-gvernijiet. Jirti ikun eh, idea għal-ġejjini fil-nefqa għall-agrikoltura. Mod ġenerali, aħna i-proteġejna u l agrikultura ġiet prodetta kważi mill-istati membri kollha, apparti forsi l-Iżvezja. Dawn ridu itnaqis l agrikultura imma l-istati membri kollha qegħdin jipproteġu dawn il-pagamenti diretti. L-Iżvezja naħseb baqgħet eh, konsistenti f'dan il-qasam. U r-riżultat fil-fatt kien tajjeb, l-iżvilupp rurali kien xi ħaġa importanti anka għal eh, riżultat ta' negozjati. Fit-tieni heading għanna anka il-ġirin u l ajnuna umanitarja. Diġa tkellimna dwar dan, specialment fuq l ajnuna umanitarja, kif qalet is-Sinjura Gargeva. Dawn l argument huma validi ħafna għandna ammont zaħir ta' flus uh, fi żmien ta' konflitt kbir madwar id-dinja. Manka mal-pajjiżi mal viċin tagħna. U importanti ħafna li nkunu nistgħu nagħtu lajnuna lil nies, speċjalment 10 miljun euro tagħmel differenza kbira fis-Sirja. Irid l-fondi strutturali ma l-10 miljuni għas-sinjuri jagħmel bidla kbira għal mijiet ta' nies ġewwa s-Sirja. U għalhekk issa qegħdin nerġgħu mmorru lura lejn il-budget realistika u dikjarazzjoni pubblika. Ovvjament, il-qat fost iż żazax ma jirċi kun biz dikirazzjoni. Għanna biss 6 biljun euro. Aħna qed nieħdu dan kollu il fond ta' koezjoni. Ma ma rridux ma rridx ikollna aspettattivi żejda fl-Ewropa. Lodda importanti kontra il kontra l-qat. Nistaw nġibu, eh, nistaw nġibu il-flus mill-fond soċjali. Aħna unnek qed nitkellmu fuq aktar minn 300 biljun euro. Meta nqabluh ma' 6 biljun euro li kien hemm fl-inizjattiva għal kontra l-qat. Biex ikun aktar kredibilta irridu nkunu operattivi ma tix tkun biss iddikjarata bħalma kien il-pjan kupru fl-ekonomija. Kanka kif qales Sur Gressler, Juta u anka Sur Kalfin. Dan għandu jkun profil għal-2014. Jekk eh, dan verament huwa front-loading, aħna qed nbidlu l-profil tal-pagamenti u l-impenni għal budget tal-2014 dan huwa dinja biex xogħol ibsa din l-estu eh, biex eh, nsibu soluzzjoni. Tajab jikonna garanzija għazzazax din l-inizjattiva għandha tkun importanti biex iżid l-impjiegi għalix sissa dan mux din mux taħdem din l-inizjattiva tal-garanzija ta' zazax sissa ma ħadmiġ. Qed taħdem biss fit tliet snin fl-Iżvezja, eh, fid-Danimarka dawn it-tlet pajjiżi biss. Il-bqija mhix qed taħdem għaliex m'hemmx biżejjed flus. Bekk importanti li dikjarazzjonijiet kollha politiċi l-oħra jridu jibdew jaħdmu. U forsi is-6 biljuni li ġew proposti jridu jkunu realistiċi u jridu jkunu verament jaħdmu, ma tkunux tkun biss soluzzjoni politika din. Hija ħasra li ma mhux għeddin nappoġġaw li zazax fiċ-ċifri tal-budget u anke fuq il-fond fuq il-Connecting Europe Fund. Unnek ma nistax ngħid li naqbel li li din li m'hemm xejn hawnhekk. Aħna għandna aktar minn 5 biljun euro għall-enerġija għanna 13 biljon għal trasport. Imma dan fil-verità huwa parti żgħira ħafna minn dan kollu. Kif ħantejbu il-proġetti li għandu x'aqsum mal-fond tal-Connecting Europe? Irridu nħarsu l-realtà tal-Ewropa. U li ntejbu l-proġett tal-infrastruttura fil-qasam tal-enerġija irridu jkunu aktar realistiċi. Naħseb li m'għandniex innaqsu l-isforzi fuq dawn il-proġetti Ewropej. L-aħħar kumment tiegħi. Minix daqshekk kontent bir-riżultat ta' 8 ta' frar. Imma dak li jista' jkun verament ta' diżastru hija storja oħra. Forsi dan jista' jsir mingħajr l-MFF minħabba l-aspettattivi tal-flus għall-investimenti. Mingħajr l-MFF ma nalebda 7 biljuni jew 11 biljun għal din is-sena. Aħna qegħdin nidħlu għal futur mingħajr dbassir eh, tajjeb u zdidiet fuq fuq l-2013 u mingħajr flessibilta, Mingħajr flessibilità il-budgets tal-ġejjini mhux se nkunu nistgħu nimmaniġewhom tajjeb. Għanna noqqas ta' flus bekk irridu nħarsu lejn dawk il-marġini li ma ntnefqux u nħarsu lejn anka il-maturità tal-progress. Bekk l-irwol tijaj, anke jekk jien niġi kritikat. Din hija xi ħaġa normali. Ma jiena qed nitkellem bħala eh, il-kummissarju fil-futur tal-budget <laughs> jiena nawguraw nawguralu jew nawgurala eh, basiru l-flessibilta u s-soluzzjoni għal l-2013 tkun verament tista' ssir bl-għajnuna tal-Parlament. Mingħajr il-Parlament żgur li ma tistax tkun realistika li nħarsu lejn il-budgets futuri għall-Ewropa. Grazzi ħafna. Vielen Dank, ähm, Grazzi ħafna, ringrazzi ħafna l-Kummissarju tal-liġi. Ma nistax iżda ħalli minajr ma niprofa nikontradixxi, jekk inti issa fil-fatt tkellem illi dan kien brispett eh, viżavi il-Parlament illi eh, per eżempju ħajkun hemm 7.4 biljun euro għad dispożizzjoni, ma nistax eh, nifhimad ma nistax ngħidlek illi aħna naqblu aħna ma nix bżonnom dawn is 7.4 biljuni, aħna mednix illi sa ħat s-sena 2012 hemm 30 biljun euro illi ħarġu fuq eh, kontijiet illi ma kienux ġustifikati. Din mhix xi ħaġa sabiħa li l-Kunsill qed jagħmel il-Parlament u xi ħaġa oħra li nixtieq ngħid. Jiena x'għandi dibżonnu l-qafas multjanwali finanzjarju jekk il-Kunsill mhuwiex lest li iżomm ma dan il-qafas Multianwali finanzjarju kif aħna diġà rajna li sar. Aħna diġà għandna dan il-qafas multjanwali finanzjarju dan huwa miftiem mal-istituzzjonijiet kollha dan huwa miftiem skont ir-regoli, dan huwa miftiem ukoll skont l-affarijiet kollha li aħna iddeċidejna aħna regoli qegħdin fidejna u l-Kunsill jekk mhux qed iżomm ma dawn ir-regoli dan xi fisser dawn li 7.4 biljuni euro illi intom qegħdin tejtu illi qed tagħtu qiskom briga lill-Parlament Ewropew bħala rispett illi intom tixtiequ turu l-Parlament Ewropew xi tidu tgħidu biha din intom. Jiena naħseb illi allura mbagħad tidu tajdu illi fl-ebda każ aħna ma nistaw noqogħdu niftemu fuq il-qafas multianwali finanzjarju. Jiena naħseb illi dan il-qafas allura skont il-leġislazzjoni tas-soltu għandu ikun deċiż ukoll mal-Ministeri tal-Istati Membri u anka niftemu fuq is-somom ta' flus Naf li inti personalment m'għandek xejn tista' tagħmel kontra din il-ħaġa u mħabba din is-sistema, iżda l-Kunsill mhux qed jimxi l qudiem Jiena naħseb illi eh, f'xi sentejna ilhom, xi sentejn ilu misshom bdew jaħsbu jekk it-Trattat tal Lisbona u verament ħajjejna. Importanti li kellna nindaħlu liġi eh, sabiex aħna nkun nistgħu nimxu ħafna ħjar. U mhux nħallu kollox jitaffeċek kif mexxin issa, insomma ħani għafaw, Grazzi lilek, Janox. Jora, nikjoġbok. Iva, żewġ kummenti Ossa minħabba li naħseb li huma kummenti importanti ħafna, jien naħseb li dan il-breakdown huwa importanti ħafna għanna għandna bżonn dan il-breakdown biex l-affarijiet ikunu iktar viżibbli. Però l-preżentazzjoni tiegħek kienet ukoll politika minħabba illi inti deskrivejt l-iżvilupp ta' e, ta' dan il-breakdown ġifiri kien hemm żieda ta' 28% iżda stajtu istampa li aħna rejna wkoll li jekk qablu din is-sitwazzjoni ma' sitwazzjoni sabu fija bħalissa dan jirrappreżenta biż żieda ta' ftit perċentwali. Eh, punti perċentwali. It-tieni kumment ir-rwol tal-Kummissarju u tal-Kummissjoni mhuwiex biss rwol tekniku, jiena naħseb li f'dan il-kuntest huwa importanti ħafna. Il-Kummissjoni dejjem tħares ir-rwol tal-proposti. Intom rixtu bil-proposti għal raġunijiet validi. Hemm bżonn li tħarsu dawn il-proposti nkella żgur li ħatispiċċaw sitwazzjoni diffiċli ħafna l-Unjoni Ewropea kollha. U anka għas-seba snin li ġejjin, skużawni għal dan il-kommenti addizzjonali. Iva, rajt Sidonja li inti xtaqt eh, titkellem, però jano xqal li ħajkolli jitlaq, però tkellem jekk tixtieq. Iva, fil-qosor ħafna nixtieq nitkellem u tista' tweġibni bil-miktub jien għandi mistoqsija dwar xi ftit mill-programmi eh, tal-Unjoni Ewropea li waslu f'waqthom ħafna nafu li għandhom hemm xi programmi li huma żgħar ħafna li hemm xi kontribut enormi min-naħa tal-baġġett tal-Unjoni Ewropea, però jien nixtieq nkun naf eżattament kif il-Kummissjoni ħatmexxi dawn il-programmi daqshekk xkejknin li għandhom issa inqas budget milli kellhom. Dik hija l-mistoqsija li nixtaq tinsaqsilkom ser. Iva, għal dawk il-programmi ċkejknin aħna għandna bżonn eh, l-implementazzjoni ta' critical mass, ġifieri li jkollna tnaqqis proporzjonali għal dak li huwa ċkejken ħafna. Iżda din tibqa' xi ħaġa li mhix reali u rridu naraw eżattament x'ħajkun l-impatt. Nafu illi intom għandkom bżonn ta' iktar disaggregation jiena fil-wol tiegħi bħala kummissarju u qed niskellu wkoll fisem il-kummissarju li jmiss għandi bżon ta' pożizzjoni qawwija minħata tal parlament dwar il-budget tas sena 2013 u anke dwar il-flessibilità minħabba li din hija tweġiba l-problema li resqet jitħawk. Iva, vera illi l-esperjenza mhijiex eh, edha turina li aħna dejjem isna il-limiti, ceilings minħabba li aħna ħdimna fuq programmi annwali, iżda jekk aħna nħarsu lejn il-flessibilità fuq skala ħafna ikbar aħna rridu nħarsu l-interessi tal-ġejjini. U l-budgets tal-ġejjini Eh, mhumiex ħajkunu sostenibli, iżda bl-għajnuna tagħkom aħna forsi jista' jkun illi aħna nkunu nistgħu mmexxu dawn il-programmi u naħseb l-Ewropa hekk qed tistenna wkoll għajnuna minn tagħkom. Grazzi ħafna. Iva, jiena naħseb illi hawnhekk jekk nintafaw nitkellmu fuq il flessibilta naħseb eh, naraw bib magħluq dimna. Iżda m'hemmx tagħmel, nippruvaw nelbuhom dawn il-problemi. Grazzi ħafna lilek eh, Jana x'issa naslu sabiex naddu għal-votazzjoni. Għanna vot wieħed li rridu namlu ġifiri rapport tal-kollega Ingeborg. Kulħadd għandu l-karta tal-votazzjoni tiegħu kulħadd daħala fil-magna. Mela, ma nafx jekk għandix bżonn mill karti tal-votazzjoni nistgħu wkoll noddu lilkom intom illi tollu jdejkom iżda importanti jkollkom il-karti jekk ikollna bżonnhom. Mela ħanibdew. Tajjeb, mela ħalibda bil-votazzjonijiet. Afko tnejn, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 12, minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Kompromiss A, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddit. Mela issa ngħaddu għal l-emenda numru 2, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 15, minu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 16. Minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet ma L-emenda erba' minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Issa ngħaddu għal kompromiss B, minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal afko sitta minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddit. Afko seba' minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Matiċ. Emenda 18 minu favur. Blemend orali. Kollox bil-miktub ġifri tistaw taraw minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Afkot minja minn favur. Minn kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda sitta minn favur. Kontra astenzjonijiet Għaddit. L-emenda sebba minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Afko disa minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. ditx. Afko 10 minu favur kontra astenzjonijiet ma ditx. L-emend xrim minn favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 8 Iva kienet ma l-emenda 20 fil-fat minn favur minn kontra Astenzjonijiet għaddiet. Emenda dissa minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Tal-afko dinja ċara sa emenda 23 minu favur. Minu kontra. Kulħadd tajjeb. Astenzjonijiet. Mela ma ddiċ ta' dubju ta' xejn di. mela, għafkot nax minn favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Afkot 13 minn favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Afkot 14 minn favur. Kontra, astenzjonijiet ma Emenda 24 bil-emendorali minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Afko 15 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Ebed daħal 27 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ditx. L-emenda 12 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Premessa 8 f'ko wieħed minn favur. Kontra Għaditti, għaddiet. Mela, issa nistgħu nivvutaw b'mod elettroniku fur rapport jekk iġobkom uruni bidejkom minn m'għandux eh, karta tal-vot. Tajb, mela jekk iġobkom ivvutaw. Kulħadd ivvota 28 favur, anzi 29 favur, wieħed kontra, tliet astenzjonijiet. Mela. Issa rridu nivutaw fuq il-mandat, iżda nivutaw ukoll b'mod elettroniku, nivutaw fuq il-mandat kif ukoll fuq il-grupp ta' negozjati. Għawek għanna bżon u koll il-maġġoranza kwalifikata sabiex jaddi dan il-vot ġviri kieġob konvutaw issa. Ġalluk, nixi xilu ġib il-karta tal-vot, zatt għall-aħħar vot, proset. Kulħadd vota tajab wis 32 għal iva, persuna waħda kontra u għanna stanzjoni waħda. Mela bekk il-mandat ukoll natuħ għan-negozjati u l-grupp li għandu jmexxi negozjati issa tajnjom il-mandat tan negozjati tajjeb bekk aħna temmina l-votazzjoni. Uridu wkoll nivvotaw fuq eh, eh, trasferiment ta' sezzjonijiet l-oħrajn. Derek mhux qiegħed hawnhekk. Ivajlo ħajkun tiegħu, jekk jogħġbok. Iva, jiena fissem Derek jiena nixtieq nitkellem fuq eh, trasferiment żgħir ħafna ta' xar telef euro fil-baġit tal-Parlament Ewropew. Fil-każ ta' pensjoni nixtieq nħeġġeġkom sabiex tappoġġaw dan it-trasferiment Min jixtieq illi jappoġġa din il-mozzjoni għalli deħissa? Minu kontra? Astenzjonijiet? Skużawni, mela tajjeb għaddiddi. B'hekk aħna temmina l votazzjoni u qabel ma ngħaddu għall punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna nixtieq illi l-livar lokal finu Giovanni Lavija nitlobhom sabiex jagħtuna idea tal- situazzjoni li ninsabu fija f'dak li għandu xaqsam mill-elementi budgets, il-budgets li tbidlu. Ġovanni jek Nixtieq li nibda billi ngħidulkom illi minkejja li aħna għandna hawnhekk il-budget numru 2, jiena nixtieq ngħid ukoll li hawnhekk għandna numru 3 wkoll ġifieri l budgets illi nbidlu nixtieq illi nibda bit-tieni punt fl-aġenda tagħna ħalli bekk jiena nidrukom eżattament fiex wasalna fid-diskussjonijiet. Hekk kif eh, tistgħu tiftakru aħna konna ħadna vot indikattiv fuq il-kategorija numru wieħed fl-ewwel budget jiġifieri sabiex aħna nurru eżattament x'pożizzjoni għandna politika u aħna nurru lill dinja ta' barra minn Brussell ħalli nuru eżattament x'pożizzjoni aħna għandna. U anke f'dak li għandu xaqsam li strateġija u dak li kien proposta ta' dak kummissjoni bħala dirett aħna diskutejna dan kollu l-biraħu kol fil-koreper dan kien diskuss għadu ma ntlaħaq lebda ftehim ġifir ma nistawx nieħdu aħna l-vot formali u nista' ngħid ukoll li bla tipi ta' xejn hemm ukoll xi ftit mill-pajjiżi, xi ftit mill-istati membri li huma kontra il-bidla ta' ceiling dak li għandu xaqsam il-ħlas tal-dan il-numru wieħed fil-fatt ġifiri l-alternativa għadha miftuħa il-qalim jista' korebja tkun il-ġimgħa d-dieħla naraw issa jekk il-ġimgħa biex jkollhom l-opportunità illi jerbu l-ostilità u l-fatt illi hemm ċertu pajjiżi li qegħdin ikunu qegħdin jeġġezzjonaw il-better spending u nittamaw illi mbagħad il-ġimgħa dieħla aħna nkunu nistgħu meta jintlaħaq ftehim niddeċiedu fuq ftehim iktar komplet issa. F'dak li ndixxaqsam il- Baġ numru 2 U rridu naraw ukoll dak li ndu xaqsam eh, il-parlament dak li aħna nixinna nagħmlu fil-passat. Dan huwa għan partikolari fil-fatt aħna rajna li xtaqna nuru lill-kunsill li aħna disponibbli u lesti illi naċċettaw il-fatt li jitqassam fit-tnejn il- dawn il-biljun ta' euro li kienu allokati. Iżda kif smajtu mill-mezzi tax xandir kif ukoll mid-diskussjonijiet l-oħrajn illi saru rigward il-qafas multijanwali finanzjarju tistgħu tiftakru li min-naħa tal-Ekofin huma wrew li kienu lesti u lesti li jieħdu impenn illi jaċċettaw din l-ewwel tranche għal 7.3 biljun euro. Iżda ma ħadna ma mela nasmajna li kien hemm l-ebda impenn li t-tieħed tat-tieni tranx u din it-tieni tranx kellu jkun koordinat għall-approvazzjoni tal-MFF. Ġifieri importanti li naraw li anke dwar dan it-talba għall-Parlament ukoll taqbel ma dak li għadu kemm intqal mill-Kummissarju dal-għodu u naħseb li importanti illi il-11.2 biljun euro wkoll ikunu għad dispożizzjoni tagħna. Jiena naħseb illi m'għandniex xi eh, żidiet jew xi avvanzi fuq f'dan il-qasam u naħseb illi l-Kummissjoni anke f'dak li għandu xi qasam 3.9 biljun euro xorta waħda ma ħaditx pożizzjoni fuq dan u għedha tipposponi li dan ikun deċiż fil-fazi li jmiss iżda ma naħsibx li nistgħu ngħidu li għalissa hemm xi eh, affarijiet ġodda illi jistgħu jignu sabiex aħna nikkompletaw il-budget emendati. Issa mbagħad fuq il-bqija aħna ħan nitkellmu iktar quddiem żgur. Issa dwar il-budget eh, emendat numru 3 ta' situazzjoni hija pjuttost differenti minħabba li dwar il-budget aħna dwar dan il-budget numru 3 aħna qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li hija tajba l-Kunsill ħafna ġifieri din nitkellmu fuq ir-riżorsi li jibqgħu wara l-eżekuzzjoni u l-implementazzjoni tal-baġġett ta' qabel ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq flus li jerġgħu jmorru fil-bwiet tal-Istati Membri. Il-Koreper ħajtaqa' dwar dan is-suġġett f'nofs Ġunju. Iżda għalina u għall-Parlament Ewropew il-kalendarju tad diskussjonijiet ħajjimxi fuq il-bażi tal-timetable għall l-abbozz tal-budget emendat numru 2 minħabba li tnejn li huma importanti u għalina jimxu jitfid importanti illi aħna jkun approvazzjoni ta' tieni waħda sabiex nkun nistgħu napprovaw dan it-tielet wieħed. Ġri nerġa' nirritornaw il-flus fil-bwiet ta' stati membri dawk li ma ntefqux ġifiri li l-budget emendat numru 3 jimxi fuq l-istess livell bħal dak tan numru 2. Ma sibx li għandi ħafna iktar xinżid u naturalment jiena lest illi nwieġeb mistoqsijiet tagħkom ikun hemm bżonn. Grazzi ħafna. Ivajlo jishtiq iżid xi ħaġa jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Jutta Iva, nixtieq xi ħaġa dak li qal Giovanni sabiex nżid ħaġa ma dak li qed isir fil-kuntest tan negozjati tal-MFF. Aħna sħaqna ħafna mal-Kunsill illi l-impenni ħajtieħdu fuq eh, il-11.2 biljun euro Naħseb li hu importanti ħafna sabiex aħna nkunu nistgħu niffinalizzaw id-diskussjoni fuq l-MFF iżda fl-istessin aħna diġà bdejna n-negozjati kellna żewġ trilogi. Il-ġimgħa dieħla ħajkonna trilogu li jmus li jmiss, il li jmiss. Aħna wkoll rajna illi l-atmosfera fid-diskussjonijiet tibet iżda l presidenza jew il-Kunsill ma tantx qed juru wisq flessibilta u ma naħsibx li din hija xi ħaġa illi hija daqshekk pożittiva meta aħna din nitkellmu fuq in-negozjati tal-MFF aħna rridu nfakruhom. Illi diskussjonijiet li ttieħdu fil-Kunsill eh, ta' frar mhumiex ħajkunu biżżejjed la f'dak li għandu x'jaqsam ammonti u sommom ta' flus u laqqas għal lati l-oħrajn għandu x'jaqsam għad-deċiżjoni li rridu jittieħdu għal din raġuni ħanet nistennew li l-Kunsill jerġgħu jmorru lura minn dak li Eh, iddeċidew naturalment aħna diġà għedna fuq liema punti rridu jiċċaqalqu daqsxejn, aħna hemm ċertu punti li qed ninnegozjaw mal-Kunsill. Dwarhom però l-Kunsill ukoll xtaqu illi aħna ninnegozjaw xi ħaġa oħra, però aħna rridu negozjaw dak kollu dan il-Parlament ressaq fil-proposta tal-ftehim interistituzzjonali l-MFF. Aħna bdejna ndiskutu il-testi u issa rridu naraw illi nibdew illi konna jintlaħaq ċertu kompromess mal-Kummissjoni dwar xi ftit mill-kwistjonijiet. Kif qed il-Komitant ċina ninsab ottimist illi aħna nistgħu jkollna negozjati li jimxu eh, pass maġġar iżda għalmenu aħna bdejna naħdmu fuq it-testi konkreti fuq dokumenti konkreti u tajjeb li sarek minħabba li l-Kummissjoni la ġemat sħaħ li batunna l-proposti iżda il-Konsil ma kunux lesti illi jibdew negozjati aħna lesti u lesti li nagħmlu negozjati kemm ma jkun hemm bżonn. U nittamaw li nifanalizzaw kollox qabel ma tintem il-Presidenza Irlandiża iżda aktar ma jgħaddi żmien iktar naraw li din tkun problematika. Jiena nittama illi fil-ġimgħat li ġejjin ħajkonna Il-trilogu ħajkon trilogu li jmiss fi Strasburgu, aħna fil laqgħa li jmiss tal-Kumitat, nixtiequ li nkomplu nopponu li jkollna informazzjoni. E, naraw li niprofdukom informazzjoni dwar ċertu titli jekk ikun hemm xi tip ta' progress irreġistrat u l-Kummissjoni Wara anka li sma l-prezentazzjoni ta' Sur Lewandowski dwar ċifri ma naħsibx li l-pożizzjoni tal-Kummissjoni aċċettabbli, naħseb li il-Kummissjoni eh, għandhom jopponu anke eh, fuq iċ-ċifri u aħna qedna li ċifra jibqgħu flessibbli sakemm aħna ma niffallizzawx in-negozjati kollha ġifieri ċifra jkun preżentati għabbaż l konklusjoni tal kunsil però nisabu f'atmosfera diffiċli ħafna illi fiha qegħdin nagħmlu aħna n negozjati u nittamaw li nkunu nistgħu għalmenu eh, navvanzaw daqsxejn anke matul il-Presidenza Irlandiża. Grazzi. Mela jiena derli illi fil-fatt eh, rrid nara eżattament x'inhi l-opinjoni ġenerali tal-pubbliku u anke l-ispjegazzjoni eh, tal-Kunsill ukoll u aħna dejjem edna din hija l-impressjoni tagħhom li l-Parlament dejjem jivvinta xi ħaġa ġdida. Din hija problema daqsxejn fl-etikett minħabba li f'Ġunju tas-sena 2011 u f'Ottubru tas-sena 2012 u anke f'Marzu tas-sena 2013 ta' din is-sena aħna bqajna ninsistu u ngħidu l-istess ħaġa, nirrepetu l-istess affarijiet. Dak illi jiena qed f'kuntesti oħra huwa veru illi għandna ċertu vantaġġi għal ċertu għal min jaqra, per eżempju, iżda naturalment jisu il-Konsil mhuwiex lest li jaqra anke din il-kwistjoni tal-better spending li semmit minn xiftit mill-kollegi, dan huwa punt importanti ħafna. U anka eh, dan min huwa qed jappoġġa il-better spending. Din hija xi ħaġa problema fl-etiketta li verament tiddiskustani jiena. Jekk qed nitkellmu fuq branding u, u, u, u naraw illi fil-fatt qegħdin isir qiegħed isir hekk qed isir l-istess ħaġa din kieku tkun xi ħaġa legali kamba li skont il-liġi tat-tikketjar ma tistax tagħmel hekk. Jien naħseb illi din hija eh, ir-raġuni ewlenija ta' dan kollu u jkolli ngħid illi tant. President, jisni għet nitla fil raġuni jew nistax nifhem eżattament. Għalfejn jgħat jiġri dan kollu ma nafx, għalfejn aħna maħniex għedin niformulaw għalmenu ħsieb partikolari undaħluħum femmuħ u koll f'moħdaw kelli jgħat imexxu l-konsil. Jina naħseb li għalmenu fuq livell intellettuali jridu niftem u naħsebx li din tista' tkun problema u dan jkun ta' vantaġġ kbira jina. Mxħat li iġt iżid xi ħaġa? Mela, jekk le nistgħu ngħaddu għal punt numru 10. Punt numru 10 dwar il-mobilizzazzjoni tal-fond tal-globalizzazzjoni. Għal dek joġba. Brigada. Este, este relatório uh, não é mais um caso. Grazie. Dan il rapport mhuwiex rapport fuq trasferiment qualsiasi, imma huwa fuq il font ta' ġustament Globalizzazzjoni u għandu bżonn ta' assistenza teknika importanti ħafna. 3.5% tal-ċifri tal annwali eh, disponibli għandhom ikunu disponibli għall-assistenza teknika. U dana irridu nużawhom biex nikkopru l-informazzjoni, attivitajiet ta' evalwazzjoni u ta' poċ tekniku fil-abbozz ta' jina provajt in daħal e, punti li kont daħal li kienu ġem daħal minn kollegi oħrajn qabli f'rapporti simili. U kelli f'moħħi anki il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u tal-Impigi u anki il-grupp ta' ħedma fuq il-globalizzazzjoni. Jena eh, dawn il-punti kollha provajt inżommu f'moħi, però e, se jkolli ngħid ukoll li il-komissarju mbagħad għamel analiżi fuq l-effiċenza tal-użu tal-derogi eh, li huwa kriterju ta' kriżi. U naħseb li dan huwa importanti, anzi sakemm ma jagħmluhx da ma nkunux nistgħu nużaw id-dejta b'mod eh, xera. U l-Kunsill mbagħad għamel deċiżjoni li eh, waqaf jimblokka din il-miżura tal-deroga eh, fisem il-kriżi. U situazzjoni dejjem sejra għallar f'ċerti pajjiżi fej kellna dawn intervenzjonijiet ta' trojka. Ma nistawx nifmu il-għala li stati membri ma jistawx jimplementaw is-solidarjetà fil-fatt u u fl-istess ħin meta wieħed iħallas irridu nużawa solidarjetà sitwazzjoni e, e, għandha bżonn din is-solidarjetà hawnhekk għan nitkellmu fuq din l-idea u l-fond ta' solidarjetà. Dawn huma xuħut mill- e, istrumenti ta' emerġenza li għanna biex ikunu nistgħu nkopru sitwazzjoni ta' kriżi. U f'xi stati membri kien hemm xi diffikultajiet, però dan il-fond jeżisti u aħna provajna anki nilqaw il-ħtiġijiet ta' dan il-fond. Hemm bżonn nisimplifikawh, hemm bżonn il-proċeduri tiegħu eh, jitaġlu u il-kriterja l-aċċess ta' dan il-fond u kif huma llum u ma daxejn waħda diffiċli u wieħed ma jistax eh, jaqdi dak li għandu bżonn bluzu ta' dan il-fond. Jiena dana diġa għattu meta talbuni namel opinjoni eh, f'Settembru u Ottubru ta' sena li għaddit. Però wieħed irid ħares anki lejn il-ħaddiema indipendenti illi għandhom ikunu inklużi. Sal-10 ta' Ġunju dan huwa eh, l-iskadenza għall-emendi jekk joġobkom eh, i-prezentawom u jekk jaqblu il-kollegi nistaw ikonna laqa wara din l-iskadenza flimkien mal-shadows kollha il-Kumitat tal-Impigi se jagħmel eh, il-proposti tiegħu eh, u jew l-approvazzjoni sa' 19 ta' Ġunju mbagħad eh, inkunu nistgħu niddiskutuh dan wara 27 ta' Ġunju u biex forsi naddu għal plenarja mbagħad f'Lulju. Dan huwa kull ma xtaqt ngħid. Grazzi. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. E, jak... Grazie President. Fu il-ċifra illi għettam referenza li għal kummissjoni ta' 706 e, eluf issa din is-sena edin fil eh, fazi l-iktar importanti ta' tħaddim ta' dan ta' dan il-font għal daqstant il-ċifra proposta aħna nħossu li tajba. U bat, kif għalet anki il-rapporter l-attività tal-kumitat fuq dak li għandu xjaqsam mal e talbiet eh, elettroniċi u fuq il-proċeduri dan bla dubju jfisser anki semplifikazzjoni u l-informazzjoni jtisiru ktar aċċessibbli. Jiena norbot anki fuq il-laqa li se jkun hemm bejn l-esperti u bekk inkunu nistaw anki intajbu l-effiċenza ta' dan il-fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni. E, Bo ġenerali nista' ngħid li jiena naqbel ma' rapporter fuq il-pożizzjonijiet tagħha e, u fuq il-punti disa 10 u 11 però għandi xi dubbi għaliex dan ir-rapport riguarda l-assistenza teknika fl-2013 u għat li il-punti li jinsemmej 19-11 jirrigwardaw il-futur. U mbagħad huwa eh, importanti anki eh, li nibdew il-kriterji ta' aċċess għal fondi u dan qed jgħidu anki l-Kumitat tal impigi fil-opinjoni li prezentaw. Opinjoni li ġi prezentat mill-kollega Alkin. U biex nala, nishti najtu koll li nitama illi l-evaluazzjoni ex post li sessir minn naħa tal-komitat tista eh, twassal għal fat illi dan il-fond ta' globalizzazzjoni kun jista' jieġi użat iktar Eh, li jkun valur mizjut mm, jekk ikun hemm koordinazzjoni tajba mal attivitajiet kollha li se jiġu analizzati fuq livell nazzjonali u naslu għal titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħaddiema u bekk inkunu nistgħu ngħinuhom biex isibu fil-fatt impjek. Grazzi. Grazzi ħafna, naħseb illi memxejn iktar nżidu ma dak li għadu kemm intqal, it-timetable hija ċara ukoll, naħseb li tistgħu taqraw ukoll dwar dan dwar timetable anke fin-newsletter. Tajb wis, mela naħseb li nistgħu Niqfu hekk fuq dak il-punt fuq l-aġenda issa ngħaddu għal punt fuq l-aġenda numru 11. James Inslilek. Kieġbok. It's very nice to see you. Grazie ħafna. Grazie tal-opportunità illi nintroduċi dan il-punt. E Dispjaċini li d-dokument wasal dal-ħodu Naturalment dan huwa dinja fażi ta' introduzzjoni f'dan il- eh, rapport ta' inizjativa. Imma tistaw taraw illi hemm punti differenti fuq ir riżoluzzjoni, però nixtieq nintroduċi xanna f'moħna namlu bil-proġett u x'qed jiġri u x'tip ta' proposti aħna naħasbu li nistgħu nintroduċu u nippruvaw ntemmuh sal l-aħħar tal-mandat. E, jimxi skont il-linji ta' budget li aħna diġà ftemna fuq eh? li u proġett pilota u anki azzjoni ta' preparazzjoni biex bil-mira li noħolqu sistema ta' sistema istituzzjonali biex nħarsu lejn il-żminijiet twal biex inkunu nistgħu nagħmlu sforzi għal eh, policy making aħjar għabbażi tal-informazzjoni disponibbli fis-sistema. U nħoss li ħafna mill-ħsibijiet eh, oriġinali eh, kienu grazzi għal fatt illi eh, ħafna eh, istituzzjonijiet edin jamlu eh, eh, dbassir minnajr ma eh, eh, pozizjoni ċara fuq dak li se jkun il-futuri. Fuq dak li għandu xasam mal eh, din l analizi eh, eh, qed naraw li hemm trasformazzjoni kbira fid-demografija, fil-klima, fil-teknoloġija, fil-komplessità dejjem ikbar. Għal daqstant l-idea hija illi meta wieħed jagħmel eh, dan l-istudju fuq il-xejrid globali tkun ħaġa tajba illi nirrispondu għal dawn l-sfidi li huma ġejjin dan huwa importanti għal dawk li jieħdu deċiżjonijiet li jinvestu fil-monitoraġġ eh, fl-istudju fl-analiżi ta' dawn ix-xejrid Eh, fil- eh, tfassil ta' dan il-kunċett fil-budget eh, lines li l-idea hija li nġibu esperti mill-Parlament, mill-Kunsillu, mill-IAS biex inkunu nistaw nidentifikaw dawn ix-xerjiet xejrit ta' żmien twil fuq il-politika importanti, kemm interni kif ukoll esterni, eh, minnajr ma niprovaw nbidlu il-futur, pero minnajr ma nanticipaw. Eh, l-importanti hija nħarsu lejn il-bidliet fi xejriet. Eh, naturalment huwa diffiċli li wieħed eh, jagħmel previżjonijiet fuq l-2030 meta wieħed kapaċ laqsu kapaċi jagħmel previżjonijiet tas-sena li għaddieħla. Għanna, u koll l-ewwel prodott kien il-proġett pilota li l-Kumitat Eh, kellu idea eh, illi eh, produċejna ċoj ċittadini f'dan id-dinja interkonnessa u policentrika. Tistaw tamlu download tijaw da il-xejrit principali kien l-empowerment tal-individwi li għadem iktar importanti f'din il-dinja għadem iktar interkonnessa u tiddependi fuq l-internet u kif il-dinja ħad tidbiddel u kif anki il punt il rivista ta' kulħadd se jitbiddel f'dawn is-snin li ġejjin u għandna qed naraw li għandna aktar eh, sistema aktar multipolari u din hija tqajjem kwistjonijiet ta' governanza eh, fil-futur. Aħna x'għamilna eh, eh, huwa eh, illi noħolqu tlet xejriet ta' ħsieb fuq kwistjonijiet ta' governance u dawn u mhumiex biz kontratturi eh, eh, illi għamilna eh, bil sistema normali, ma l-idea hija li nġibu nies importanti mill-istituzzjoni differenti biex jagħmlu interfaċċa mal-kontrattisti biex jibdew jaħsbuha bil-perspettiva eh, fi żmien twil eh, fuq livell li anki minn tal-kostruzzjonijiet. Kif dawn l-abbozzi jsiru disponibbli, l-idea hija li jkun hemm outreach għal eh, ħafna persuni fil-Parlament, fil-Kummissjoni, jew fl-istituzzjonijiet l-oħra, u anki fl-NGOs, biex ikunu jistaw jgħinu jatuna input ħalli nipreparaw dokument ħalli natu għal presidenza ġdida ta' sena l-ġdida li d-dihla Eh, xinuma eh, l-isfidi, l-alternativi li għanna eh, fi snin li ġejjin fl-2020 l-idea li tkun aċċessibbli għal ħafna persuni, universitajiet, negozji, eċetera, u din hija ħaġa iktar komuni fil dinja meta weħet is eh, eh, anki inkludi anki ċinizi, l-Indjani, l-Brażiljani u r-Russi. Eh, il problema hija li irridu nħarsu lejn il-matriċi differenti li wieħed jista' jaġġustar għal oftin il-sistema ta' capacity building nixtiequ u sistema li tkun utli biex nkunu nistaw insawru il-policy making eh, fejn ma jkunx possibbli li wieħed eh, eh, jagħmel mingħajr. Għal daqstant l-idea hija anki li ntejbu l-disponibilità bl-implementazzjoni Ehm, fil-presidenza eh, li mis tal-istituzzjonijiet u hemm il-proposta li inkunu nistaw eh, naħsbu fuq input regolari fil-ħsib eh, strateġiku u specialment meta naraw li għanna dan il-qafas ta' żmien twil biex forsi jkunu nistgħu nfasslu l-MFF li jmiss u anki biex nispeċaw u biex noħorġu b'dan il-website li se jkun ta' eh, utli għal kulħadd illi se jkun hemm l-impatti għaw dejjem aktar malajr. Eh, il-finanzjament għad dan is-sistema hija illi għalissa maħniex qegħdin eh, inħarsu ta' sistema ta' kooperazzjoni, kull autorità se jkollha l-budget tagħha, u dan huwa neutrali minnaħa tal-budget għax mhux se jkollu impatt fuq il-budget ġenerali. F'konklużjoni dan huwa d-dokument li għandkom qudiemkom u dan jekk jiġi awtorizzat mbagħad imur fi traduzzjonijiet u bekk bat ikunu jistgħu nagħmlu diskussjoni, nagħmlu emendi u forsi ninkluduh anki fi riżoluzzjoni li hija memuża mad-dokument. Grazie ħafna James. Kont telet ħafna sandi żewġ eh, minn nies li jixtiequ jitkellmu Salvador Garriga u Sidonja u Rivalja u Kahn. Salvador Kirchberg. Sì, Presidenta. Iva, grazie President. Sfortunatament, il-dokument aħna ma kenniex ċans naqraw, għax irċevejnih kwarta ilu. E, Jena minix daqsek, ma naqrax daqsek naġġel. E, u ma nistax, ma stax naqraħ b'mod e, font biex ikun nista' nagħmel l-opinjoni tiegħi, però ir-rapport huwa importanti u James jafu dan, aħna appoġġajna il-proġett pilota u l-azzjoni ta' tħejja, jena nħoss li il-Kummissjoni Ewropea, b'mod ġenerali, mm, ma tistax twetta l-ebda politika fil-futur minn arma eh, eh, tinkludi anki dawn ix-xejriet eh, ta' żmien twil. Għal daqstan dan it-test se naqraw attentament, nippreżentaw elementi li jkun hemm bżonn u aħna a favur illi fil-komitat eh, din l-istruttura tkun permanenti għax hija importanti biex namlu l-pjanifikazzjoni tal-pożizzjonijiet tagħna. Grazzi Sidonia. Grazzi ħafna. Eh, kienet interessanti ħafna l-prezentazzjoni tiegħek tal-abbozz tar-rapport. Jiena naqbel ma' Salvador għandna bżonn ta' iktar żmien biex naqrah, jiena bla dubju se naqrah attentament għax inħoss li huwa importanti ħafna nħoss li għandu valur kbir, għax hawnhekk għandna xejra illi aħna nagħmlu pjanifikazzjoni immedjata eh, fi żmien il-qasir u din hija ħasra eh, irridu eh, biex nagħmlu titjib profond neċessità ta' filosofija fi żmien it-til u kif għattent il-riċerka ta' xejriet għal daqstantina nilqa l-isforzi tiegħek nħossi li huwa interessanti ħafna li jidir li li dan huwa eżempju rar eh, fejn l-ewwel hemm proġett pilota mbagħad azzjoni eh, ta' tħejja eh, jista' jwassal għal riżultati għal daqstant importanti li nistudjaw fil-font biex ikun anki bħala modell ta' proġetti oħrajn. Jiena nixtieq nilqa' ukoll u nħoss li huwa interessanti ħafna fil bozz tiegħek huwa il-fatt li inti qed titlob li din il-possibilità eh, li tinħolo database aċċessibbli għal pubbliku. Unħoss li dan huwa punt importanti ħafna għax dana se jiġi eh, finanzjat bil-flus ta' ċittadini u nħoss u nittama illi il-rizultati se jkunu importanti eh, mux biss eh, għal persuni li jaħdmu fl-istituzzjonijiet imma anke għal pubbliku ġenerali u nħoss li dan huwa eh, disponibilità, possibilità teknika illi kunem dan l-aċċett għal pubbliku wisa illi huma ikonu jistaw jagħmlu download tal-informazzjoni, din hija ħaġa importanti ħafna. Jena, kif diġa e, il-bozz tijak e, u dokument ġdijt e, irrit naqraħu naħseb un immedita fuq u jena kont għat kont edha naħseb fuq il-punt erba, inti semmejt anki il-ftajim eh, ta' kooperazzjoni amministrativa bejn l-istituzzjonijiet. Jiena nixtieq inkun naf jekk diġa inbeda xogħol fuq dan il punt jiena nimmaġina eh, intuitivament inħoss li dejjem hemm il-periklu illi eh, meta jkun ambizzjuż ħafna proġett jibqa' fl-istituzzjonijiet u, u joħloq think tank fil-istituzzjonijiet li jista jkollu valur konjitif u intellettuali għal dawk li huma voluti, imma eh, x'valur se jkollu għall-oħrajn. U din hija sfida illi rridu eh, nkunu konxi eh, fuqa. Kif l-istituzzjonijiet se jinkoraġixxu il-partijiet interessati u l istaff biex jikontribwixxi għas-sistema u kif imbagħad is-sistema se jqassam il-riżultati tal-xogħol tiegħu lejn l-istituzzjonijiet. U din hija ħażar li nimma nistgħu nirriflettu sew fuqha. U l-aħħar punt fuq il-rapport tal-xejriet strategiċi, eh, naħseb li dan dokument jista' jkun verament eċitanti jekk ir-riżorsi inġibuhom kollha flimkien u mbagħad ir-riżultati jistgħu jkunu Eh, ta' valur kbir intellettuali u prattiku. Jiena eh, ma nafx jekk inti ħsebx riflettejx fuq kif wieħed jista' jorganizza jew jinkoraġġa jew anki jinforza dibattitu tal-anqas fil-Parlament fuq dan ir-rapport u kif imbagħad jista' jiġi użat dan il-rapport eh, għax dina u hija sfida illi wieħed jiġbed l-attenzjoni tal-presidenti tal-istituzzjonijiet hija ħaġa tajba, però ma nimmaġinax li hija biżejjed u forsi bidu. Eh, għal daqsnat nirringrazzja aktar isforz li għamiltu, u nishtiq najdlek li nishtiq nikontribwixxi għax nħoss li għu ta' valur kbir. Grazzi. Ja, vielen Dank. Äh, jetzt Ivan. Grazzi għafna, jessa sa' valju kieġbu. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja li James għal sforz eh, li wieħed għandu jħares il qudiem eh, eh, li mhux soltu, speċjalment meta nitkellmu fuq budgets u kwistjonijiet simili. Jiena naħseb li għanna nappoġġaw kull sforz biex noħolqu viżjoni dejjem iktar ċara għal-futuru għall-isfidi tagħha tiegħu u jien nħossi li huwa ta' valur kbir dan l-isforz ta' koordinazzjoni tal-anqas eh, eh tar-riċerka tal-erba istituzzjonijiet Illi huma e, inklużiv f'dan l-isforz. Naf li dan huwa kompitu diffiċli ħafna għal daqstant jekk din il-azzjoni preparatorja wara l-proġett pilota jista' jġib l-istruzzjoni flimkien biex jaħsbu flimkien u jagħmlu allinjament tal-analiżi tagħhom se tkun ħaġa utli għalina l-koll. U jekk ikonna dan forsi e, fil-MFF li ġej se jkollna dibattitu differ daqsxejn waħda aktar differenti. E, ikun diġa jeżisti dan il-proġett Jiena naħseb illi għanna namlu moċar u naħseb illi parlament għandu kol jagħmel xi bidliet biex iżid eh, fil-buro u fis-segretarjat eh, biex iżid riċerka anki in-house. U rridu nifukaw ukoll fuq il-possibilitajiet ta' x'jista' jkun il-valur miżjud ta' riċerka istituzjonali in-house meta nqablu mal-riċerkaturi eh, jew think tanks esterni. Eh, nimmaġna li ħafna minnhom daw se jkunu involuti f'dan l eh, sforz Però dan din ir-rabta mal-dinja esterna għanna nibutawa għax ħafna drabi nirċevu ħafna deja tajbin anki minn dawn ir-riċerkaturi esterni u istituzzjonijiet esterni. Dan huwa forsi se jkun iktar komplikat eh, li nikkoordinaw mhux biss bejn l-istituzzjonijiet imma anki mal-dinja esterna. Grazie. Grazie ħafna. James, inti spiegħajt fil dettal sta ħarġu ċertu mistoqsijiet spontani, forsi tista' tweġġibhom? Uh, ma nista' nagħmel xi ftit kummenti u nirringrazzja l-kollegi li Salvator naf illi il-dokument rċevet tuħtart, dispjaċini Dokument kien biex najdu ek proċess anki ta' konsultazzjoni eh, bejn l-istituzzjonijiet, fost l-istituzzjonijiet, u aħna mod informali aħna rnexin nizguraw li dawn il-proposti mux sej eh, jinerdu minnaħat tal-istituzzjonijiet l-oħra involuti, Pero meta wieħed il-kommenti ta' jvajlom minnaħat tal-proċedura, hija naħseb illi fil-iżvilupp ta' riċerka in-house l-innovazzjoni ta' dan il-proċess partikolari kien li namlu offerti eh, għal eh, ħafna eh, inizjattivi esterni. Hawnhekk l-idea hija li ninvolvu anki l-funzjonari biex jihdu parti attiva u proċess biex n-nies ikunu e, e, sensazzjoni, kollom sensazzjoni li se jkun hemm valur miżjud u kif jistgħu anki inkludu l-input tagħhom fl-istituzzjonijiet għal daqstant billi konna dan il-gruppi ta' ħidma mhux biss hija eh, proċess kontratturi, ma anki huwa proċess interessanti biex naraw fil-istadi istituzzjonali kif l-istituzzjonijiet kollha eh, fejn jaħdmu eh, fil-partijiet tagħhom fil-Kunsillu fil komissjoni Nifem Nifhem li anki qabel kellna dan ir-rapport bejnietna għandu kon possibli li wieħed jibni fuq dan Eh, u bat fuq il-kommenti tal-kollega l-oħra eh, kif eh, nikkonsidraw ċerti kwistjonijiet minna ħatana kif nistaw dan ir rapport umbat n diskutu Elma Brock rapporter Flavko u kif nistaw namlu u grupp ta' 20-30 bħala strument tal-parlament biex nidiskutu dawn il-dokumenti dan u mod biex ikonna diskussjoni informali biex anki kull min jista' jiġi involut. il dokument stess meta jinħareġ se jkun proċess ta' dawn il-rapporti kollha u kull diskussjonijiet kollha. L-uniku modelli għanna għalissa huwa il-National Intelligence Council li jgħamil rapport formali li jippreżenta l presidenza eh, eh, u għacħar li dan huwa eh, dokument ta' tbassir eh Eh, se proponi affarijiet konkreti qed iħares lejn ix-xejriet fi żmien twil u naraw kif dawn eh, il-kwistjonijiet nistgħu nintrattawhom u kif il-dinja politika tista' tiddiskuti fuqhom għal daqstant biex imbagħad naslu għas sostanza politika naħseb li dan huwa proġetti li qed jasal f'waqtu u jiena nħares l qudiem li nirċevi l-emendi min-naħa tagħkom u naħseb Signora President nimmaġina la dina tmur mbagħad fil-plenarja f'Settembru għal daqstant s sajf kollu biex inkunu nistgħu niddiskutuh fil-kumitat u nieħdu deċiżjonijiet fuq il-elementi sakemm eh, qabel ma morru fil-vakanza eh, ta' Lulju. Grazzi, nixtieq nirringrazzja l-kull minn ħasem. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi. Il-punt fil-aġenda tagħna numru 12 suppost kellu jkun fuq il-politika barranija iżda ma naħsibx li r-rapporter edha hawnhekk. Mela nistgħu ngħaddu sabiex niddiskutu il-punt numru 13, rapporter tal-punt numru 13 laqas mi edha hawnhekk di edha fact-finding mission tal-ACP f'Afrika. Iżda batet lil min jibdilha minn min jirrepreżentaw għan gaja għandha ir-responsabilta sabiex tippreżenta dan ir-rapport fidejk mela. Grazzi ħafna Juta Iva fil-fatt ħasra illi rapporters mhumiex qegħdin hawnhekk minħabba li t-nejn ġej mill-istess kumitat ħan nitkellem bl-Ingliż u Issa l-kom eżattament dak li tawni sabiex nippreżentalkom dan huwa l-opinjoni tal-budget u l- limitazzjoni tal-budget dwar l-fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea. E, skambju e, ta' opinjonijiet fil-Komitat tal-Budget, it-tini skambju, it-tini skambju ta' opinjonijiet għaliex kienem diġa skambju wieħed fis-seba ta' Mejju u dana jirrigwarda rapport ta' inizjativa minn Reġi, minn Emilia Massoni tal-Grupp EPP. L-opinjoni ta' Derek hija asira u feja ftit linji mill-Komitat Reġi fuq il-prinċipju tal-kondizjonalità makroekonomika. E, ja, il-pozizjoni tiegħu jagħmilha fuq il-performance eh, framework illi huwa negativ għal biex ikun hemm better spending u jiskoraġġa s selezzjoni ta' proġetti ambizjużi ma jaqbilx mal-pożizzjoni tal-rapporter fuq il-konċentrazzjoni. Il-paragrafu 6 tal-opinjoni ta' Derek jispiega li l-konċentrazzjoni tematika fuq ċerti problemi u għana ċessarja, però bżon ta' flessibilità għal eh, ċerti partiji, ċerti reġuni li għandhom forsi punti u miri differenti, ir-rwol e, e tal-politika biex titratta nuqqasijiet ta' zvilu, ta', bilanċ, u derek u koll jitlop li jinħolqu sinerġiji bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u il-budgets lokali u reġjonali u jisħaq ukoll fuq il-fatt li l autoritajiet reġjonali huma responsabbli għal ħafna mill-nefqa tal-Ewropa. Jilqa kull proposti mill-kollegi eh, il-skadenza hija f'Ġunju. Vielen Dank, aber äh, das eint uns ja alle. Grazie, Präsident. Ja, Präsident. Ist das alles nicht. U jiena naħseb li fil-fatt Wieħed m'għandux għalfejn jitlob skuża ta' din il-ħaġa, iżda insomma, inkomplu issa nisimaw nisimgħu lis-Sur Rubi. Grazzi ħafna Sur President, Sira President, jiena naħseb illi fi żminijiet bħal dawn importanti li naħsbu ħafna fuq il-fondi strutturali u naħsbu wkoll fuq il-budget li qed ikun allokat l-istati membri li qed ikun imnaqqas u rridu naraw eżattament aħna kif nistgħu nimplementaw xorta waħda b'effiċenza dawn il-programmi strutturali aħna filtre wkoll kellna diskussjoni illi aħna rridu nitkellmu wkoll fuq il-kumpaniji li għandhom ikunu indipendenti li daw għandhom rwol importanti f'dan kollu però aħna nixtiequ nuru wkoll li aħna għandna ħafna nies qiegħda u rridu naraw eżattament x'inhuma l-alternattivi aħna ħdimna ħafna mal- ma' trade unions ħalli niddiskutu eżattament x'inhuma l-alternattivi illi jew eh, jistabilixxu kumpaniji żgħar ta' daqs medju dawn in-nies jew kellha jippruvaw jaħdmu fuq mod indipendenti. Ġifieri aħna rridu naraw kif nista' jkollna programmi ħalli ngħinu lil dawn in-nies illi għandhom potenzjal li ikun jistaw jistabilixxu rwiehom fis-suq din hija xi ħaġa importanti ħafna u anke nixtieq inkun naf xi ħaġa dwar l-effetti jiena ta' dawn il- l-investiment li qed isir fil-fondi strutturali huwa veru li ċertu flas ma jistax ikun implementat sew minħabba illi dawn għadhom ma kinux miftemin dawn iċ-ċifri mal konsil jiena smajt illi mill-bieraħ dawn iċ-ċifri fil-fatt kienu diġà eh, stabiliti iżda dawn domx għad dispożizzjoni tagħna nishten nkun naf eh, jekk eh, din hijiex il-verità u jekk forsi xi sema xi ħaġa. Il-mistoqsija nistgħu nsaqsu għal mill-ewwel id-direttur jiena dwar dan ma smajt xejn. Iżda aħna nafu li sa l-aħħar ta' Ġunju bidu ta' Lulju. Il-Kummissjoni mis se jibqala flus sabiex titrasferxi l-list Ġifiri dwar dan aħna ħalli ħan ħansaqsu daqsxejn jekk m'hemmx iktar mistoqsijiet, tir il-mistoqsija nix tinsaqsija mill-ewwel is surpreża, grazzi. Thank you. Grazzi, President. Fuq dak li għandu xaqsam ma' limitazzjonijiet tal-budget għal biex jitħalsu il-kontijiet li qed jaslu, hemm żewġ limitazzjonijiet. L-ewwel waħda hija il- kwantità ta' appropriations ta' ħlasijiet illi huma autorizzati u il-Kummissjoni qiegħda tipproponi eh, budget emendat ta' 11.2 biljuni u dana biex ikunu jistaw jitħallsu il-ħlasijiet eh, kollha, u mbagħad hemm limitazzjoni oħra illi tirrigwarda eh, disponibilità ta' teżor illi kull xar hija disponibbli fit-teżor tal-Kummissjoni il disponibilità fit-teżor hija determinata fil- eh, own resources illi normalment hija uh, eh, one twelfth kull xar. Dana mod partikolari biex ikun jistgħu jħallsu l-ħlasijiet diretti illi jitħallsu anki iktar kmini fis-sena u attualment il- limitazzjonijiet fuq il-disponibilità ta' teżor tobbliga l-Kommissjoni tagħmel razzjonament ta' xi nefqa fil-politika ta' koezjoni żvilupp rurali waqt li fl-istess ħin rispetta l-obbligu legali li l-ħlasijiet għandhom isiru sa' 60 ġurnata u tuża s sistema ta' min jasal l-ewwel jitħallas qabel biex nirrispettaw l-obligi legali, però eh, din l-limitazzjoni jfisser li ma jistawx ħalsu il-kontijiet kollha. Eh, eh, kieku kella iktar disponibilità fil-kaxxa jien ikun iktar tħallas iktar. Din hija situazzjoni li ġarat anki s-sena li għaddit f'Mejju għadna fuq il-bażi ta' razzjonament illi forsi nistennew li se jkollha titkompla f'Ġunju, imma wara Ġunju għandha tispiċċa din il-limitazzjoni, però mbagħad meta niġu fis-sajf se jkollna anki limitazzjonijiet fuq il fuq l-appropriations autorizzati fil-budget illi tirigwarda mill-emenda tal-budget numru 2 illi għanda bżon ta' appropriazzjonijiet suffiċenti autorizzati fil-budget. Grazie. Ja, der Herr Prisa hat jetzt ähm, Tajjeb mela surpriża du kemm spjegana il-Kummissjoni tista' tħallas. Da xejn iktar fit-tul milli qed imma insomma. Jens tixtieq iżid xi ħaġa? Le tajjeb mela dal-punt aħna konkludejna ukoll. Ir-rapporter tagħna għall politika barranija xorta waħda da ma ġietx. Naddu għal punt 20 illi huwa r rapport min-naħa tal-grupp eh, ta' ħidma tal-Buro. Iżda ma kienx hemm laqgħa tal-grupp ta' ħidma minn mindu aħna ltqajna l-aħħar darba f'dan il-kumitat tal-Baġġet tal-Raġuni m'għandna xejn nirrapportaw minħabba li m'għandna xejn ġdid. Nixtieq nawgura lil kulħadd illi qiegħed hawnhekk l-ikla tajba, pawza eh, pjaċevoli u fit-tlieta nerġgħu niltaqgħu